hija l-istqarrija u dikjerazzjoni tal u tal-Kummissjoni rigward is-sitwazzjoni fl-Ungerija. Din Minister President von Ungarn. Xtieq nagħti merħba lil Viktor Orban, il-Prim Ministru tal-Ungerija, nilqgħu fostna. Merħba, mela sinjuri, ippermettu li ngħid kentejn dwar kif jiena qed nantiċipa dan id-dibattitu nixtieq nati il-kelma lil kunsillu l-Kummissjoni passoltu u ma ser ikunu qed jagħmlu sqarrijiet tagħhom fisem il-Kunsillu l-Kummissjoni fuq l-Ungerija u mbagħad jiena ser nagħti il-kelma lil presidenti fisem il-gruppi politiċi fl-ewwel round u mbagħad rappreżentant tal- membri mhux marbuta u mbagħad nagħti l-kelma lil Viktor Orban li ser ikollu opportunità biex titkellem fil-kuntest ta' dan id-dibattitu. Mbagħad wara dan il-mod aħna ser ngħaddu għad-dibattitu passotu. Nixtieq ngħid lis sur Orban li jekk fit-tmiem ta' dan id-dibattitu jixtieq jitkellem mill-ġdid Dak il-kas aħna rridu naraw kif id-dibattitu ser jimxi mbagħad jagħmilli sinjal u nkunu nistgħu nerġgħu natu il-kelma. Però ovvjament nerġgħu nagħtu l-kelma lill presidenti tal-gruppi f'dak l-istadju sabiex bekk nagħtuhom ċans jerġgħu jirrispondu. Dejjem jekk ovvjament is-sur Orban ikun jixtieq jerġa' jitkellem il-ġdid. Inkella ser nmexxu dibattitu kif nagħmlu s-soltu, ser ikollna l-proċedura taħt il-catch DI taħt il-dibattitu ordinarju. Bekk għanna issa l-istqarrija tal-fissam il-Konsil u nagħti l-kelma lill-Onorevoli Kalina Lukashefika. Kjoġbok. President Schulz, President Timmerman, Prim Ministru, membri onorevoli, permettu li nibda l-intervent tiegħi illum billi infakkar l-elementi bażiċi. L-Unjoni Ewropea mhijiex biss Unjoni Ekonomika u Politika li tipprovdi ċittadini tagħha opportunità ta' libertà ta' moviment u suq waħdieni. Hija unjoni u kol ta' valuri fundamentali, il kol naqsmon fl-imkien. Dawn il-valuri fundamentali u manfasla fi trattati u riflessi fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea dawn id-drittijiet u libertajiet kif ukoll prinċipji huma wkoll imħadna fil-Konvenzjoni Ewropea fuq drittijiet tal-bniedem u li l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea huma msiħba fihom f'dan ir-rigward l-istituzzjonijiet kollha għandhom rwol x'jaqdu hekk kif inhu definit fit-trattat. Il-Parlament għandu rol importanti u ta' valur biex iġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni kif ukoll il-Kunsill għal sitwazzjoni speċifiċi. Minħabba li dan huwa l-forum tal-Demokrazija Pluralistika Ewropea il-Parlament dejjem kien marbut mill-qrib għal ħarsin tal-valuri demokratiċi. Il-Kunsill minn dejjem rispetta l-opinjoni ta'kom. Kif intom tafu, il-Konsil ma iddiskutix is-sitwazzjoni fl-Ungerija u lanqas qablet fuq pożizzjoni rigward il-kwistjoni dana kollu nixtieq nfakkar li il-presidenza kif koll il-Kunsill kollu kemmu jorbtu ħafna importanza sabiex jassikuraw li il-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea jiġu rispettati b'mod sħiħ fl-Unjoni Ewropea kollha kemm fil-politika tagħha wkoll tippromovi tolleranza u diversità. Dan huwa l-respons l-aktar effettiv biex nelbu l-sfidi jew inkella teddidi ta' drittijiet tal-bniedem jew libertajiet ħilsa tagħna. Membri onorevoli fl-istess waqt permetti li nesprimi l-gratitudni tagħna lejn dan il-Parlament tal-li tal-autoritajiet Ungeriżi bħala parti li hija involuta direttament biex ikolla ċans tieħu sem f'dan id-dibattitu. Il-presidenza hija grata wkoll lejn l-awtoritajiet Ungeriżi tal-li illu minna President Schulz l-ewwel qabel kollox għandna l-President Timmerman, membri onorevoli. Jiena minix edha f'pożizzjoni ngħid aktar f'dan l-istadju il-Kunsil ser jisegwi dan id-dibattitu mill-qrib u anki jagħti attenzjoni għal perspettivi li ser jiġu espressi. Nixtieq nirringrazzjakom għall attenzjoni tagħkom. Grazzi tassew. Grazzi tassew, Signora Ministru. Issa nixtieq nagħti l-kelma l eh, vici President tal-Kommissjoni Sur Timmerman. Xin ringrazzja lilek il-Parlament tal-li niżiltu dan il-punt fuq l-aġenda ħabar l-iżvilupp reċenti li saru fl-Ungerija x'dan waslu għal ħafna tħassib. Permettu li nibda bil-dibattitu mniet minn Sur Orban fuq l-introduzzjoni mill-ġdid tal-pina tal-mewt. Il-President Juncker u jien diġa għamilna sqarijiet ċari dwar dan u dawn jirrappreżentaw il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni. Artiklu 2 tal-Karta ta' Drittijiet tal bidder tal-Unjoni Ewropea tipprojbixxi b'mod ċar u tont kull persuna li tiġi kondennata għal mewt jew inkella maqtula Barra minnek, l-qorti tal-drittijiet tal-bridem tal-Unjoni Ewropea arret li il-pina tal-mewt hija qed tkun qed tikser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-projbizzjoni tal-pina tal-mewt hija kundizzjoni li tistqar il-kundizzjoni li aħna rridu nilħu sabiex insiru membri tal-Kunsil tal-Ewropa jew inkella tal-Unjoni Ewropea. Din hija parti mill-valuri komunitana. tagħna Fl-opinjoni tal-Kummissjoni mem l-ebda dubju li l-introduzzjoni mill-ġdid tal-pina tal-mewt tmur kontra il-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-introduzzjoni mill-ġdid mill-pina tal-pina tal-mewt ta' stat membru twassal għall-applikazzjoni ta' artiklu 7 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea. Il-mekkanizmu ta' artiklu 7 jorbtu għal valuri li nsibu insemmija f'artiklu 2 bl-inklużjoni ta' dinjità umana u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Kif intom tafu l trattati ma, ma, ma jisux sospensjoni ta' sħubija ta' stat membru fl-Unjoni Ewropea. Ma dana kollu artiklu sera, seba jgħid li kunem mekanizmu ta' sanzjonijiet infassla b'mod biex juru rispett lejn il-valuri fundamentali ta' artiklu 2. Mod aktar speċifiku fuq is-sitwazzjoni fl-Ungerija ippermetti li nagħmel dawn il-kummenti li ser ngħid il-Sur Juncker stqar fit 30 ta' April il-Prim Ministru Orban mod immedjat irid jikkjarifika li mhix l-intenzjoni li daħal mill-ġdid il-pina tal-mewt jien ser nikwota hawnhekk ser tkun l-intenzjoni tiegħu, din ser tkun ġlida nkella. U l-Kummissjoni femet li il-Gvern Ungeris m'għandux pjanijiet konkreti li jieħdu passi biex introduċi mill-ġdid il pina tal-mewt. U li l-Prim Ministru Orban assikura lilek Schulz li il-Gvern Ungeris ser jirraspetta u jonora it-trattati kollha tal-Unjoni Europea kif ukoll il leġizlazzjoni tal-Unjoni Europea. Nix għamel referenza għal konferenza stampa li jinti għamilt sur Schulz fit-30 ta' April. Madana kollu, jekk il il-gvern Ungeris kellu jieħu passi sabiex jindaħħal mill-ġdid il-pina tal-mewt, ippermetti li nisħaq li il-Kommissjoni hija lesta li tuża b'mod immedjat il-mezzi kollha tagħha dispożizzjoni li tassikura li l-Ungerija kif ukoll stat membru ieħor li jżomm konformi mal-obbligi tiegħu taħt il-liġi tal-Unjoni u jirrispetta l-valuri ta' l-Unjoni mħadna f'artiklu 2. Aħna mhux ser noqogħdu lura bl-ebda mod fuq tal-ikas. Fuq il-konsultazzjoni pubblika rigward l-immigrazzjoni kif ġiet imħabbra mill-Ungerija dan huwa tieni suġġett, permetti li nikkumenta. Mela b'mod ġenerali, il-Kommissjoni tħoss li il-konsultazzjoni pubblika tista' tkun strument importanti tal-Gvern u awtoritajiet pubbliċi oħra sabiex jiżviluppaw politika li jistgħu jserħu fuq l-appoġġ tal-popolazzjoni. Madanakollu. kollu, u ser nerġa' nirripeti dak li ġast għarit aktar kmieni, il-konsultazzjoni pubblika bażi fuq bias u li tista' tfixkel il-kwistjonijiet fuq preġudizzju dwar immigranti ma tistax tiġi konsidrata bħala bażi ġusta biex wieħed ifassal ċertu politika li infaslu l-immigrazzjoni fil-kontesta ta' terrorizmu li nipinġu l-immigrazzjoni bħala teddida għal ħajja tal ċettadini hija xi ħaġa żbaljata u ħażina tista' twassal għal idejat ħażina u anki preġudizzju. Aħna lek ma nistawx u ma nniex nalqu għajnejna għal l-sfidi serji li ġumres bl-immigrazzjoni fis soċjetajiet tagħna, per meta nagħmlu hekk, aħna m'għandna qatt ninjoraw il-valuri fundamentali tagħna u l-ħtieġa li nħarsu soċjetà pluralistika u diversa bażi ta' rispett reċiproku u u dinjeta għal kull individwu. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri taħħa qed jiżviluppaw tweġibiet komuni għall isfidi preżenti għaliex l-Ewropa hija bażata fuq rispett reċiproku, solidarjetà u kooperazzjoni sinċera, sinċira. Għalhekk aħna nabżon mexxija politiċi li huma lesti li jispjegaw il-politika Ewropea li ċittadini b'mod trasparenti u bilanċat u ġust u jibqgħu b'saħħithom biex ikollna valuri konġunti Ewropej. Dan huwa l-unika mod kif għandna nistgħu nagħmlu progress flimkien fl-Ewropa. Il-Kummissjoni ser tkompli tħares il-sitwazzjoni mill-qrib u jinnix nirringrazzja lill parlament Ewropew b'mod espliċitu għal l-appoġġ kontinwu tagħkom f'dawn il-kwistjonijiet importanti. Grazzi. Vielen Timmermans, das Wort hat. Grazie Hafna, Lissur. Timmermans, ist al grupp tal-EPP, il-President Weber. Sur President, Signori, jena nishti najt grazie min albi għal fatt li jgħat maħna Viktor Orban. Dan juri li huwa l-est illi eh, jixtieq kollu skambju ta' veduti u qed juri rispett għal parlament Ewropew. Grazzi ħafna aħna fil-grupp tal-IPP sitt xurilu għatna illi nixtiequ nitkellmu fuq l-elezzjoni skandaluża eh, f'Rumanija kien hemm xi mitel persuna illi ġew miċħuda milli jipparteċipaw fil elezzjoni presidenzjali imma der li ma kienx dibattitu importanti tal europa imma għal ħames derba qegħdin niddiskutu l-Ungerija fil-preżenza ta' Viktor Orban u għalek li l-esta lesta diskuti U li tkellmu fuq id-djufijiet. Hemm ħaġa oħra li tiġini f'moħħi dan id debattitu il-fatt li t 2.8 frat kabbir ta' GDP fl-Ungerija qed poġġi fl-Ungerija bl-avangwardja tal-Ewropa u qed dan il-pajjiż qed imur għall-aħjar, specialment meta qabla ma' pajjiżi oħra gwidati mix-xellug u mill-2010 Viktor Orban kellu ktem 50% tal-elettorat li konfermaħ fil-post tiegħu. U ovvjament hemm ħafna fuq ix-xelluk tal-partiti tagħna illi maġranza kbira bħal din setat se tappoġġah. Issa ħan nitkellmu fuq il-problemi. Illum għaddin diskutu il-kwistjoni tal-pena tal-mot li l-grupp tal-IPP taħseb illi eh, dan huwa wieħed mis-suċċessi l-iktar kbar tal-kontinent Ġifieri mal pereżempju l-abolizzjoni tal-mot u id-dritt tal-istrajk, qed naraw dawn l-affarijiet bħala suċessi kbar li qed navvanzaw U għalhekk jekk nitkellmu fuq ħaġa bħal din hija ħaġa ta' periklu ta' ħsara ma jistax teġa tiddaħħal il-pena tal-mowt u aħna nilqaw kull stqarrija minn Viktor Bon li jgħid illi mhuwiex se jagħmel hekk. Tieni kwistjoni qed niddiskutu hija kif nittrattaw il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini. Hija ħaġa tajba illi l-Ungerija tissaqsja titlob li ċittadina tilet derba issa imma hemm il-punt ukoll ressaq Franz Timmermans. Prim Ministru l-għamla tal-klim użati joħloq ċertu ambjent, ambjent negattiv, ma nistawx nappoġġaw bħala EPP. Hemm ħafna idejat esplosivi f'dawn il-klim. Imma issa nindirizza ruħa xelluk f'din il-kamra Tista' titkellmu fuq il-klima, meta nitkellmu fuq il-kwistjonijiet u Viktor Open se jiddiskutu għandna bżonn niddiskutuhom, għandna ir-ritorn ta' migranti li ġew eh, spulsi għax iż-żewġ terzi tal-applikanti mhuwiex qed jiġu eh, aċċettati hemm bżonn jirritornaw, hemm bżonn illi nitkellmu skont il-liġi Viktor Orban tkellem fuq dan u ma jistax aċċetta li dawn il-pajjiżi li qegħdin jinnegozjaw sħubija fl-Unjoni Ewropea u fil-Bavarja fejn iċijien aħna għandna ħafna rifuġati mill-Balkani, ħafna migranti minn din iż-żona, minn dan ir-reġjun. Ma jridx ikonna pajjiż li tapplika għal sħubija li kollu flus ta' migranti jaslu diġà fl-Unjoni Ewropea dawn huma affarijiet li għandna bżonn nsolvuhom mhux biss bħala klima moblazzjoni u hemm bżonn nisimgħu dak li għandu xajt Viktor Orban. Grazzi ħafna. Fidi <clears throat> Issa għal l-SND Nadil kelma l President Pitella. Grazzi ħafna President, il-konsultazzjoni fuq livell nazzjonali fuq immigrazzjoni u terrorizmu bħalli kieku żewġ fenomeni huma marbuti ma' xulxi u l-fatt li tkellmu fuq il-pina tal-mod bħala deterrent provokazzjonijiet fuq il-meriti ta' demokrazija li tista' tkun waħda illiberali dawn huma l-punti illi s-sur Timmermans tkellem fuq. Mina niqafaw għax hija parti biss tal-affermazzjoni reċenti tal-President tal-Prim Ministru Orban. Tal-Prim Ministru Orban. Iġifieri Għedin nitkellmu hawnhekk eh, forsi l-antipatija jew forsi għax u jamel parti minn familja politika differenti minn tiegħi. Jow forsi mill-fatt qegħdin kalku affarijiet mhux eh, neutrali. Imma l-punt hawnhekk huwa illi Prim Ministru Orban mar oltre id-deċenzja u tantuma gravi l-affermazzjonijiet tiegħu. Jiena ngħid lill kollega Weber illi ma nistawx eh, najdu dawn il-problemi ma jeżistux għax qed inpoġġhom fuq xi ħadd ieħor le. Jina ma rridx niddiskuti fuq dawn l-affarijiet għax u jagħmel parti Orban li familja oħra mhux tiegħi. Jgħid niskuti f'dawn l-affarijiet għax dawn huma kollha taħsara għal valuri ideali li fuqhom edam sejsa l-Unjoni Ewropea u l-ek ma nżommu sot ma nistawx nisvijaw minn hekk. L-Ungerija il-kwistjoni ta' qofol, għalmenu jidrinna, mhuwiex l-attak fuq id-demokrazija fil-klassijiet li aħna nafu, imma il-fatt id-demokrazija titbattal permezz tal-banalizzazzjoni tad-demokrazija hija hija vojta din id-demokrazija. Anki l-klim l-iktar importanti qed idajfu id-demokrazija, il-libertà qed jiġu abbużati qed isiru biss slogans mandomx sens, mandomx loġika, stat ta' konfuzjoni sħiħa, fejn id-demokrazija huwa biss spettaklu ek ta' kwalità baxxa ħafna. Qegħdin nitkellmu fuq dawn il-forzi ta' estremi hemm bżonn illi aħna nkunu mħasbin ta' naraw in nazzisti u l-faxxisti Dawn huma l-affarijiet li tiħasbuna ħafna, imma da l-ambjent mudlam ħafna illi joħolqu dawn l-istituzzjonijiet u lek dawn l-aħħar sigħat anki dan il-pina tal mod fuq attivista u sesswali f'Budapest fej aħna nibatu solidarjetà tagħna anki jien fuq livell personali. U dawn juruna affarijiet oħrajn, provokazzjoni tumma hemm biex huma distrazzjoni u jridu jiżvijawna inti tixtieq tneħħi l-attenzjoni ta' ċittadini Ungeriżi mill-problemi reali ta' dan il-pajjiż, problemi soċjali u ekonomiċi serji ħafna. U għalhekk nalaq jiena għandi ħafna affett u simpatija l poplu tal-Ungerija, aħna jina bħala Taljan, niftakar Prim Ministru illi kien min l-prestiġi ta' pajjiżna. Jina naħseb li inti ma tridx tagħmel l-istess ħaġa sur Orban. L-Ungerija pajjiż kbir ħafna jistħoqlu ferm iktar. Ma jistax ikun biss eh, isu teatru fejn il-fatt li neċu fl-imkien ikun biss l-op. u għalek jek mandekx rispetti għal valuri tal-Unjoni Ewropea għal-menu, jitikollok rispett għad-dinjità tal-poplu tijak. Grazie. Meine Damen und Herren, ich. Signori. Hemm bżonn ngħid u niskuża ruħi. Is-sur Weber hemm mistoqsija għalik u se ngħaddi l-kelma mal-ewwel is-sur Pittella. Inti taċċetta din mistoqsija ta' blue card is-sur jedi, jekk jogħġbok elnök úr! Grazie, President. Sur Weber, jina nirrispettak, nirrispetta l-ħidma tijak, inti President tal-iktar grupp politiku kbir fil-Parlament Ewropew u insaqsik, x'taħseb fuq din sentenza l europa ma teżistix? Hemm sistema konfuża ħafna li għandha bħala jisem l-Unjoni Ewropea miex iktar komunità ta' valuri. Le, jien din sentenza ma ġietx mill-gruppi estremi, imma minn wieħed mill-kapijiet xiftit ġranet ilu. Inti sur Weber tassow qed taħdem istruzzjoni li hija konfuża l-aħħar. Iva qed nifhem l-isfond ta' din il-mistoqsija Emma ħafna ilħna li din nitkellmu fuq l-Ewropa anki fil-kamp soċjalista u familji politiċi oħrajn fl-Ewropa, ma dak li diskutu illum huwa dak illi suppost se nagħmlu fuq l-Ungerija, pajjiż eżemplari ekonomikament fejn iċ-ċittadini huma sodisfatti bil-gvern li għandhom u għalhekk ivvotaw favur il-gvern li għandhom mill-ġdid. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Pitella. Signora Gal Pelcher. Tixtieq is-saqsik mistoqsija taċċetta Iva grazzi ħafna. Idaħam megszólítatna. Frankament, President, jina ma tantx taqt insaqsi xi ħaġa lis sur Pitella, ma la derba tajt nil-kelma se nagħmelek biex ikonna bilanċ. Sur Pitella. Għada kollegi Gall, der sich gemeldet hat. Lej, dispeċina kienet kien l-ornevor li għaw, imma xsibt li kontint. Mela, jekk jew hekk inti se titkellem, mela kompli tkellem. Umbagħad tara ftit mal kollegi tiegħek tal-partit tiegħek iba, kompli għadija, senjura. Grazzi ħafna. Mela, se nkompliva. L-affarijiet qed isiru komplessi. Sur Pittella x'taħseb fuq dak li qal is-Sur Timmermans illi edet edet il-Parlament għax qal illi se applikaw l-artiklu 2. Sur Pittella, inti m'intix favur illi wieħed diskuti apertament hemm xi eh, kwistjonijiet li forsi ma tabu għax hekk għandek din il-lista għajd li għax hekk ma nafx li ma tibta parlament għandna li ma nistgħux nitkellmu fuq il-pena tal mod ma nistawx nitkellmu huwa projbit, ma nistawx nitkellmu problema l migrazzjoni din u xi ħaġa li hija fejn din il-lista ta', ta suġġett li ma nistawx nitkellmu fuqhom. Grazzi ħafna, Sur Pittella. Eżis kollega, x'naħseb jien tas Sur Timmermans ngħidlek mal-ewwel. Timmermans hija huwa persuna illi jiena nistima ħafna ħabib tiegħu tijaj, nikkonsidrah eh, pożittivament u ovvjament jiena nista' nisma' ħafna. Hawnhekk maħniex qed banalizzaw id-diskussjoni u għacċar nistaw nitkelmu kol fuq immigrazzjoni, dejjem nitkelmu fuq l-immigrazzjoni, nasbu forsi b'mod differenti, ma unek għedin nitkelmu fuq prinċipji basiċi tal-Unjoni Ewropea. L-abolizzjoni inqas l applikazzjoni tal-pina tal-mowt huwa valur basiku tal europa issa kap ta' gvern mhuwiex ta' din hekk sempliċi illi jitkellem mal-ħbib fil f'xibar imma jgħid li jrid idaħħal fina tal-mod sal-membru tal-Unjoni Ewropea suppost dawn huma affarijiet illi suppost jħasbuna ħafna jekk kap ta' gvern tal-istat membru ta' dawn 28 stat membru illi jitkellem fuq demokrazija illiberali mhux suppost inkunu inkwetati mhux persuna kwalunkwe imma dan huwa kap ta' gvern ta' stat membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur Pittella. Issa mela. Jekk il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea qed jgħid illi qed jinvestiga ta' ksur tal-artiklu 2 di mhijiex teddida tafux. Hija biss tqarrija u għaffat, jina ma nistax naċċetta dak li għattint. Issa, nati l-kelma lis sur Kirkhop fisem il-CR. Uh, President. President, Vice President, Prim Ministru, bħala membri tal-Unjoni Ewropea aħna mpenjajna ruħna għal sinsila sħiħa ta' drittijiet fondamentali ta' libertà u hawnhekk kulħadd għandu dritt tal-opinjoni politiku jew ideologiku tiegħu din il-Kamra pjattaforma biex nasaminaw id debattitu u nittamaw li forsi noħorġu b'soluzzjoniet ma meta dan il-Parlament eh, sar mux eh, mhux biss jiġġudika imma u koll eh, jipprova jaqet il min forsi ma jaħseb biex bħalu. Hawnhekk qed kemmu fil-ħarsin ta' drittijiet fondamentali nistgħu ngħidu li qed niprofaw najnu l-applikazzjoni interna ta' trattati imma talba għal dan id debattitu hija dak dik li il-xelluk tal-Parlament li qed jipprova ċanfar dawk tal-lemin għax hemm xi eh, deputati illi jipprovaw jitkellmu fuq affarijiet li għandhom xaqsmu elettorat tagħhom, imma id-deputati għandhom id-dritt illi jkollhom dibattitu fuq suġġetti li ma ġewx approvati minn qabel minn ċerti nies sur Pitella. U għaliex għan il-Parlament dejjem irid jirressa l-argument bħala bħala l-Istat membru kontra Parlament Ewropew. Dan ma jagħmilx tajjeb lill-Istat membru laqas lil parlament waħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea suppost nkunu kollha msieħba mhux nkunu assisa ta' xulxin u l-poplu tal-Ungerija u l-popli tal-Unjoni Ewropea ma jridux xaraw kwistjonijiet importanti għandu xaqsmu dritt fondamentali u satna ta' dritt ikunu biss opportunità biex wieħed jieħu vantaġġ politiku f'din il-Kamra. U għalhekk konversazzjoni tiba qed għaddejjin bejn il-Gvern tal-Ungerija u l-Kummissjoni Ewropea hekk għandu jkun u dibattitu kien hemm ukoll fil-Komitat Eh, tal-ġustizja tal-affarijiet internu u se jkun hemm diskussjoni oħra anke hawnhekk dan il-forum u hemm ikundu jkunu. Dan il-kuntest insaqsi għaliex qegħdin hawnhekk illum għaliex qed ikolna dan id-dibattitu. Dan huwa dibattitu sul President illi ma jiġobola għal ħadd Okay. Eh, Kirkhope, es gibt, uh, Mr. Kirkhope. Good. Sur Kerkop il-għandek eh, blue card. Jekk joġbok, sur nidem. Mistoqsija fil-qosor. Lilek, sur Kirkop. Trid il prem ministru ta' pajjiżek jgħid illi għandek demokrazija liberali f'pajjiżek taqbel mal-Prim-Ministru tiegħek kif kelli jgħidan? At the end of the day, sir, that is a matter... Fl-ħar mill aħħar din kustjoni eh, illi niddeċidi fuq għajin u l-elettorat ta' pajizi. L-istess bħall-Ungerija. U ma tkellmu, tkellmu b'moċar, dwar japprovawx il-mixxej li għandhom jew le. Fili fazzjon li eh, Grazzi. Fisem il-grupp għal de Sinura Entveld, grazzi President. nilqaw l-sur Orban maħna, imma nittama li mus niddib zappunta billi ma nqatax wisħin nitkellem dwaru. Da d-dibattitu mux tant u għafu u il-non-statement tal-Konsil għalija juri il-falliment morali tal-Konsil u l-fat li jintom maqtu għajn kompletament mit-trattati u iva kollegi jista' jkollna dibattitu fuq il-pina tal-mewt u tista' tkun qasira Jiena nitxħadu kompletament il-grupp tiegħi jukol, ma nixħaġa għanda f'posta fl-Europa, jifleġruttu, manda lebda post minn fid-dinja daqsek. Imma l-kwistjoni tal-pina tal-mewt hija biss eh, l-ixka għal kwistjoni ħafna ktar serja dik tal-immigrazzjoni. U dan, komissarju, hija politiko uffiċjali tal-gvern Il-Komissjoni se tagħmel eżattament il-Komissjoni għamlet analiżi legali tal-kompatibilità ta' dan mal-Karta ta' Diritti Fundamentali, verifikat kif dan jakkompanja il-politika ta' immigrazzjoni tal-Unjoni, il-Komissjoni għandha dmiri li taġixxi. U naqbel ħafna mal-kritika eh, tiegħek kemm ma nistenna aktar mill-Kommissjoni Ewropea. Fu l pp e, wara li smajt is-Sur Weber għalija joħroċ ċar il l-PPE forsi lesta tikkritikaw mintom bruħkom u ġisimkom favur sur Orban il-politika tijaw tajjeb il-niskunta fil-PP f'x'pożizzjoni għandhom l-alde jieċħat il-politika tas sur Orban u tal-gvern tijaw. Il-situazzjoni fl-Ungerija turi li hemm bżonn mekkaniżmu sabiex nagħmlu monitoraġġ l-istat tal-istat ta' dritt, demokrazija u drittijiet fundamentali fil-stati membri kollha. Fuq dan naqbel miegħek Sur hemm bżonn mekkaniżmu sabiex nindirizzaw eh, għodda legali dajfa u artiklu seba' naħa l-oħra għal daqstant il-grupp tiegħi, grupp tal-Alde qed jipproponi patt ta' governanza demokratika u naf li f'gruppi l-oħrajn ukoll hemm uħud qed ikkonsidraw mekkaniżmi għall-infurzar ta' drittijiet fundamentali għaliex għandna bżonn dan mod urġenti. Naf, komissarju Timmermans, inti għattajt li dritta fundamentali, u dritt tal-mida ma jistawx jiġu kwantifikati um kejla, ma nasab li Iva wa possibli u nasab li dal-parlament għandu bħala eh, sforz konġunt joħroġ mekanizmu bħal dan u nittama li l-Kommissjoni tappoġġani ħasabiex mod konġunt niddefendu l-valuri illi tantu mal-qalbna. Grazzi, signora Endvelt. Frau Infeld, ganz überraschend möchte Ihnen der Kollege Etheridge <laughs> eine Frage stellen. Ja, Sie Sorpriza kbira, sorry, Richard, eh, jittaqsik mistaqsija, signor Endveld. Jek jorbu. Thank you, sir. It is my first one this week. Iva, l għal wahda dil-ġemalija. Il-fat il inti battu għat il-pina tal-mewt mandiġ posta fl-Unjoni Ewropea, laqatni, inti temmel f-demokrazija, għaxek parlament vota u nis trit li terġa iġiplura ħagġa bħal din, mod ġost, xorta tibqa tajt li din ħagġa li mandiġ posta fl-Unjoni, ħagġa ċara. Jekk pajis fl-Unjoni Ewropea jivvota sabiex iġiplura l-pina tal-mewt, għandhom dritt jivvota b'dal mod. Imma ma jistawx ikunu membri tal-Unjoni Ewropea fl-istess ħin, ħagġa ċara. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Grazie ħafna. Fissam l eh, ugng l-Nerva li verga. Nous entendons les mêmes cris d'orfraie à droite de l'hémicycle. Sans doute, M. Orban va-t-il nous redire Mela, għedin naraw illi hemm oħrajn fl-Unjoni Ewropea illi jiksru il-drittijiet tal-bniedem, ikun li ma jkun il-kulur politiku tiegħu. U għandu raġun u kullum kien hemm il populismu fl-Ewropa. Mhuwiex id-dritt tax-xelluk imma l-Ungerija isa hija eh, isa ġabra tal-affarijiet kollha li mhux suppost nagħmlu u għadna f'Ottubru li għadda anki Amnesty International uh, eh, fakret ukoll illi hemm għati ta' repressjoni bla preċedent. Anke l-Kummissarju tad drittijiet tal-Bnedem ukoll pereżempju qed jgħid li kien hemm tant attakki fuq ir-rappreżentanti tal-LGBT eh, tal ta' Lut u nis oħrajn. U għalhekk u ma li għamlu rabta bejn terrorizmu u ehm, ir-rabta bejn terrorizmu kif ukoll immigrazzjoni. U kif għadna wkoll fil-Komitat Libe f'Mejju. Is-Sur Orban kien qal illi id-daħla mill-ġdid tal-pina tal mols suppost tkun kompetenza nazzjonali u jekk il-ħarsin ta' ċittadini ma peraċ sow eh, minaj il-pina tal-mowt u għal suppost jerġgħu idaħluha. U għalek l-artiklu 7 eh, mhuwiex fattibli ma nistawx nimplementawh. hemm deterrent u għalek anke dak li huwa ksur, ksur, anke mill-lat ekonomika għanna bżonn naġixxu u mux biss fil lungerija għax xekle li ma tfissira ta' dan l-artiklu fit-trattat tagħna. Vielen Dank, Frau Bergia. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Grazie, onorevole Vergia, għal Grupp tal ħodor Grazie, President. Beto iħor ehm, Issemma kollox, kena xok kbir fl-Unjoni Ewropea minħabba l-aħħar aħbarijiet li ħarġu mill-Ungerija u jiena qastajt nemmen inizjalment. Wara li segwejt id-dibattitu dwar il-pina tal-mewt fl-Ungerija, eh, bdejt naħseb eh, ħaġa bħal din tistax tiġri l-lum fl-2015 mexxej Ewropew lest jerġa' introduċi l-pina tal-mewt Din mistoqsija li nixtieq nistaqsi lilek. Ħafna għalu illi dan ifisser tmim is-sobija ta' konfl-Unjoni Ewropea. Mbagħad għandek il-kwestjonarju fuq politika refuġġati, il-lingwaġġ użat dal-kwestjonarju ma jistax jitqiegħed bis-serjetà u juri il-problema il problema illi għadna nħansorbu flimkien hija kontribuzzjoni sabiex nżidu nibeda kontra grupp ta' persuni. Tkellimt dwar valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea illi ma jiswew xejn ma ħniex nitkellmu biż dwar Viktor Orban, qed nitkellmu dwarna nfusna. Dan ifisser illi jekk fi stat membru hemm tentattiv illi nniġtu l-valuri bażiċi tagħna dan ma jagħmilx sens għax aħna nampen lejn dal-valuri bażiċi dan huma valuri bażiċi li qbilna fuqhom aħna lkoll u għal daqstant mhux aċċettabbli il-proġett tal-Unjoni Ewropea jaħdem mingħajr dawn il-valuri bażiċi u fundamentali jekk ideat eh, nazzjonalistiċi jmexxu il-politika tagħna dan ikun it-tmim tal-Unjoni Ewropea. Hija ħaġa tajba illi ma mbaxux rasna qudiem dawn l-avvenimenti mill-Unjoni Ewropea għandha tibbaża ruha fuq dibattiti illi jinvolvu diversi stati membri kif qalet Vivian Redding u numru ta' stati membri kellhom diskussjonijiet fuq libertà tal-istampa għabbażi tal-rapport ta' Varex. U issa għadna noqod attenti minn mhux biex nidefendu l-interessi tagħna f'termini budgetari biss mod robust imma għandna niżguraw li fl-Unjoni Ewropea insaħħu l-valuri illi huma ankrati fil-politika tagħna ntemmu l-barbarità fl-Ewropa niżguraw dan kollu għal ċittadini Ewropej. Riċentement rajna illi fi Spanja qed jiġi meddet il-dritt illi qed protesta. X'ingħidu dwar il-President interrompi lil Sinjura Harms. Wasal iż-żmien tkompli Sinjura Harms li npoġġu lura f'sitwazzjoni fejn kun nistgħu niddefendu id-dritt tagħna b'mod intern il-President Schulz. Sinura Harms hemm mistoqsija għalik Mr. Bazewski. Chciałem pan... Grazie, President. Xtaqt nistaqsi li sinura Harms. Inti konta titkellem fi klim sabiħ dwar il-valuri, b'referenza għad dibattitu dwar l-immigrazzjoni. Għalfej ma jkunix klim tan sabiħ hawnhekk għal dak qed fil-Ġermanja. Nafu li f'xhur reċenti konna qegħdin nittrattaw diversi każijiet fejn djar ta' migranti nħarqu kenna protesti f'diversi bliet ġermaniżi, is-sitwazzjoni ta' fatajja inti u taf salim appunt l-immigranti mhux qed jiġu tollerati fil-Ġermanja. U jider li ħadd ma jrid jiddiskuti s-sitwazzjoni fil-Ġermanja u Franza hawnhekk, imma fuq l-Ungerija kulħadd irid jitkellem. Äh, wenn Sie die Diskussionen in Deutschland verfolgen, dann werden Sie sehen, das ist ein. Jekk qed issegwi d-dibattitu fil-Ġermanja, tista' tara li hija kwistjoni ċentrali u reati kollha illi qed iseħħu se jitresqu qudiem qorti u fl-istess ħin il-Ġermanja hija favur politika ta' rifuġġati illi hija progressiva fl-istess ħin Il-permettu li najt li meta niġu għal-politika ta' rifugġati b'mod partikolari, il-President jiġi interrott ma tistax testendi il-ħin allokat għalika li qed wieġeb mistoqsija. Naddu għall-FTD Sirnjura Ferreira. Grazie, President. Poġġi l-pina tamra fuq l-agenda t-dekjara li l parijiz Liberali huma ta' suċċessu jgħad maħjar mid-demokrazija u għal santu ma' modelli li jgħana nimitaw Dawn huma biss l-aħħar affermazzjonijiet tal-President Orban li ma jħallu l-ebda spazju l-immaġinazzjoni u li jżidu mal-liġijiet li jħon u libertà tal-espressjoni u tal-istampa li minnaw l-indipendenza tal-qrati u jċiċdu l-orti kostituzzjonali mill-rwol tagħhom ta' garanzija. U koll, Sur Orban fetaħ konsultazzjoni pubblika li żżid preġudizzju kontra l-immigranti. Issa daqshekk wasal iż-żmien li nitolbu li rispett li drittijiet fundamentali li huma fid-DNA tal-Unjoni Ewropea jiġu żgurati mill-Istati membri mhux biss meta jissibħu imma anke wara għal dejjem u naċċettabbli li niraw din il-mewġa kontra demokrazija fil-qalba tal-Ewropa u nitfaw eh, rasna fil-ramel. Kulħadd trid jagħmel l-almu tiegħu ibda mill-Kummissjoni li trid tippromovi monitoraċ li l-umma indispensabli fuq drittijiet tal-libertajiet fundamentali pajis pajis pala rapportera rapport fuq drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea proponejt meskanizmu li jizgura livell ta' ħarsin iktar elevat f'dan ir-rigward. L-Unjoni tiżviluppa pjan proattiv li definixxi azzjonijiet sabiex nassiguraw realizzazzjoni sieħa ta' drittijiet prinċipali li jisemmew fil-Karta ta' drittijiet Fundamentali. Hemm noħolqu data bank fuq drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati membri individwali. Fl-aħħar net hemm bżonn nevalwaw il-qafas Ewropew għal-ġustizzja għal evalwazzjoni ta' ġustizzja penali u drittijiet fundamentali u stat ta' dritt. Dan kollu jisservi sabiex nevintaw li riski traduċu ruħan fi ksur konkret. Palma probabilment qed jiġri jew jista' dal-waqt jiġri fl-Ungerija. Fil-fatt illum mhux qed niddiskutu dikjerazzjonijiet ta' pari politiku baħboħ li jintilfu fil-riħ ta' propaganda, meta nitkellmu fuq premiss Ewropew li qatt ma qatt lura mir-riforma l-Kostituzzjoni tal- ta' pajjiżu sabiex ikun iktar konformi mal-istil populista autoritarju tiegħu. Hemm bżonn l-Unjoni Ewropea tiftaħajnija qabel ma jkun tard wis. Grazzi. Is-Sur Zajer mistoqsija lejk, Sinura Ferrara. Sur Zajer, jek joġbok. Kessunem sejpen elnök úr. Grazzi, grazzi, President. Mistoqsija fil-qosor. Għalfejn inħazdu meta jkun hemm konsultazzjoni pubblika fuq kwistjoni importanti bħal politika ta' migrazzjoni? Meta nistaqsu li ċittadini x'jaħsbu għalfejn xokkanti ħaġa bħal din. Li xokkjana mhix il-konsultazzjoni għaliex hija strument ta' demokrazija li xokkjana għal argument oġġett tal-konsultazzjoni pubblika fil-moment li stat membru u Prim Ministru ta' Stat Membru jattiva konsultazzjoni pubblika fuq introduzzjoni mill-ġdid tal pina tal-mewt ifisser qed imur lura għall-liġi ta' tuħ ta' ras dawk il-liġi ta' liġijiet ta' għajna lajn sinna l-sinna. Dan jixxokjana fl-Unjoni Ewropea drittijiet ta' demokrazija, drittijiet fundamentali huma il-bażi tal-eżistenza stess tal-Unjoni Ewropea. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Balzo. Grazie ħafna. L-onorevoli Balzo. Grazie meta rajt li ser niddiskutu situazzjoni fl-Ungerija ma nkunx naf għalfejn. Para rappresentat ta' Jobbik ma smajġ b'avvenimenti li ġustifikaw dal-punt fuq l-agenda issa li qed li intomu li l-Parlament Ewropew ma jirrispettax id-drittijiet tiegħu stess, id-drittijiet ta' espressjoni ta' l-opinjoni tagħna għalfej ma nibdewx dibattitu fuq il-kwistjoni ta' migrazzjoni fi stat membru għalfej ma nitkellmux dwar tabuż jekk is-soċjetà tixtieq tagħmel dan. Tridu tgħidulna intom il-gvern jitla permess qabel jibat s-wessin ċittadini jina naħseb għandi teatka oħra kif nistaw u biljon fjorins eh, b'dan mod. Jekk nkomplu fizzik li badna wara trattat ta' Lisbona, għamil eh, mela għamilx problema, miexin lejn eh, federazzjoni fides qed isegwu din it-triq pala membri tal-PP e. il-President Barroso għall sur Orban wara il-presidenza tal-Ungerija, tal-Konsil, l-Ungerija għamlet bieċa xogħol tajba u kisbet kisbet importanti. U importanti għall-Ungerija illi xi ħaġa li nistgħu naċċettaw speċjalment wara li ddikjarajna li l-integrità tal-Ukrajina hija tant importanti għalina. Herr Balzo, es gibt eine Frage. Sur Balzu. Is-sur Viotti għandu blokkarda lik taċċetta? Eh, grazie, onorevole Balzo. Senta... Grazie, onorevole Balzo. Pajiza għandek ex parlamentari. Gjorgi Gjurga Zadriva, niskużaru ħie pronunċa tal-partit tijak, li jeddet fizikament l-Zazoa għal xie attivista gay u minn lulju li għadda din edha Tejx, taħt id-dejda ta' mewt hemm elettroniċi li joffru 10,000 euro sabiex joqtluha. Nix nkunna fuq apnit, għax nkunna fuq apnit. X'opinjoni għandek int jekk eh, u x'lest ikkondanna dal-kollega tiegħek u daw it teddidit U għanka nix nkunna naf Mr. Orban għax se jitkellem dal-waqt. Grazzi. Sur Balzo. Forsi. Halálosan megfenyeget. Ettajt illi eh, kena teddi tal-persuni omosessuali fl ungarija jiena investigajt, din ħaġa li qatt ma seħħet, m'għandix evidenza ta' dan, ma nafx minn fejn ġibta din, ma nafx minn fejn smajta din, imma jubik fl ungarija qatt ma kien hemm teddit ta' dan it-tip forsi li għadna kien illi il-propaganda zejda għal persuni omosessuali mish ħaġa li xoqna naraw fl-Ungerija imma qatt meddidna l-ħadd u qatt meddejna persuni omosessuali. Grazzi ħafna sur Balzo il-sur Orbanissa, biex niċaraw l-affarijiet. Kenna l-blue cards fit-tieni parti mus se jkollna blue cards.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 u nur li nara li intom edin tiddiskutu kwistjonijiet marbut ma l-Ungerija. Meta l-Ungerija edha fuq l-agenda jina obbligat li nitkellem fissem il-pajs tijaj, fissem ċittadini tijaj. L-Ungerizi id-deċidew dwar isħubija tal-Ungerija f'referendum u aħna gburim din id-deċizjoni sabiex insiru stati membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna edin hawnhekk illum għaliex ikun jidir li loġiku li l-Ewropa tixtieq tkun taf kif aħna imxejna daqshekk il-qudiem fl-Ungerija kemm ksibna affarijiet dawn l-aħħar snin. Aħna konna konna il-21 pajis fit-28 pajis b'dak li utkabir tal-GDP u issa qegħdin fit-tieni post. Din il-lista naqqasna wkoll id-dej nazzjonali minn minn 85 għal 75% tal-GDP u tajna il-qat bin 11% għal 7% u nittamaw li ftit snin oħra niksbu impjek totali. Per intom ma xtaqtux tiddiskutu dan kollu, intom xtaqtu titkellmu dwar situazzjoni fl-Ungerija, xtaqtu titkellmu dwar kwistjoniet politiċi u l-immigrazzjoni. Issa rigward kwistjoniet politiċi, Jiena nista' informakom li l-Ungerija hija stat membru li li ġiet eżaminata kemm il-darba għal rigward l-istat ta' dritt. l-ordni pubblika, l-immigrazzjoni, l-istat ta' dritt, dawma kwistjonijiet ferm importanti ta' interess komuni għalina l-kol. Jekk aħna ġejjin mill jekk aħna nħorġux twiġibiet tajbin, ovvjament se juri x'tip ta' Unjoni Ewropea aħna ser nagħdu lil ulidna. Però kif daħlet l-Ungerija f'din l-istampa? L-Ungerija titkellem mod dirett fuq affajt ibsa, ma nħobbux nodu nduru mal-lewza. Aħna sinċiri u nitkellmu b'mod dirett, jew ma nitkellmu xejn, ġifri nitkellmu b'mod dirett dwar il-pina tal-mewt, dwar l-immigrazzjoni. U aħna tal-fema li diskors li huwa korret politikament jista' jqarribna lejn soluzzjoni. Għalek, sinjuri, aħna irridu nitkellmu b'mod sinċir, trasparenti rigward il-fat li aħna l-Ungeriżi nixtiequ li l-Ewropa tibqa' e, fil-kontinent Ewropew nixtiequ li l-Ungerija wkoll tibqa' Ungeriża. Aħna nħossu li dawn ma kompatibli ħafna mal-prinċipji Ewropej u anki l-idejat oriġinali tal-missirit fundaturi rridu noħolqu distinzjoni bejn il-libertà tal-ħaddiema u anki l-immigrazzjoni barra l-frontier tal-Unjoni Ewropea. Waħna u kol irridu noħolqu distinzjoni bejn l-immigrazzjoni u dawk li qed ifittxu l-azil. Dawk jissejħu fil-fat immigranti ekonomiċi, ekonomigranti ekonomiċi li qegħdin hemmhekk biċċu ħajja ħjar. Kummissarju, Viċi President tal-Kummissjoni, sfortunatament fl-Ungerija aħna ma nistawx natu impjek l-dawn l-immigranti kollha. Dan hu l-fatt u aħna rridu nitkellmu mod sinċir dwar dan. L-immigrazzjoni ekonomika hija l-kwistjoni aħna rridu nindirizzaw b'mod tagħna. L-Ungerija fl-Unjoni Ewropea għandha kull raġuni li tindirizza l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni. Sinjuri, għalhekk jiena ninsab konvint li il-proposta li għandna fuq il-mejda minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea f'lingwaġġ sempliċi hija assurda. Anzi, kważi miġnuna. U fil-fat nħossu li huwa perikolus ħafna meta ngħidu li m'għandniex problema hawnhekk hija niftħu l-frontieri tagħna kulħadd mill-uħ fostna. Meta aħna nafu li kliet jitkellmu fihom infushom l-immigrazzjoni hija sfida enormi meta paragonata mal-2010. Kien hemm fil-fatt tliet darbit iktar fil-influss immigratorju f'perjodu qasir din iż-żieda Zdida tal-20 darba, speċjalment meta nħarsu l-qsim tal-frontieri b'mod illegali. Irridu nitkellmu dwar da mod trasparenti, mod miftuħ. Irridu nikkonsidraw reviżjoni tar-regoli preżenti, tal-ftejmiet preżenti u anki l-istati membri jrid ikollhom id-dritt biex jipproteġu l-frontieri tagħhom. Dan għandu jkun għandu jwasal soluzzjonijiet fattibli, pragmatiċi, prattiċi. Jien naħseb ħaġa tal-ġeni nipproponu li npermettu l-immigranti kollha fl-Ewropa u mbagħad nintroduċu kwoti artifiċjali dwar kif eh, eh, naqsmu għan bejn l-istati membri, membri onorevoli. Il-kwoti ser ikunu qegħdin hemm biss biex iwaslu għal aktar nies li jitlu fl europa Dan huwa inċentiv għal traffikanti tal-bnedmin u ser jgħidu l-immigranti Iva provaw waqsmu l-Mediterran. Jien naħseb li dinja kwistjoni li tiġi indirizzata fuq livell nazzjonali. Aħna kontenti li qed nitkellmu din il-kwistjoni miflok sistema ta' kwoti rridu nippermettu l-istat individwal biex jaħdmu l-affarijiet tagħhom jom infushom. Aħna rridu naraw jekk rridux naħdmu fl-immigrazzjoni jew le. Aħna gvern kristjan u il refuġijat li verament qed ifittxu għażil dawk nilqawhom, ovvjament, però mhux l-immigranti kollha, speċjalment l-immigranti ekonomiċi. Dawn mhux qed ifittxu għażil, dawn ġejjin għax jixtiequ jfittxu ħajja aħjar. Sim tal-frontiera illegali hija warajat u aħna rridu naħdmu kontrihom aħna rridu nipproteġu l frontiri tagħna, rridu nipproteġu l-istat ta' dritt. Ma nixtuqx insiru pajjiż ta' destinazzjoni għall-immigrazzjoni illegali. ċertu pajjiżi ddeċidu li huma jixtiequ jgħixu flimkien ma' din il-problema, jixtiequ politika ta' immigrazzjoni. Aħna nirrispettaw id-deċiżjoni tagħhom mod sħiħ, mod totali. U għalhekk aħna għandna din il konsultazzjoni pubblika għaddejja, aħna nħossu li huwa ġust li nitolbu li ċittadini xi jaħsbu dwar dan kollu. Wieħed mill-membri qal u tkellem dwar konsultazzjoni pubblika rigward il-pina tal-mewt. Hemmhekk għandna tfixkil m'hemmx konsultazzjoni pubblika dwar il-pina tal-mewt li għaddejja fl-Ungerija. L-Ungerija ma iffirmat l-ebda ftehim fuq dwar dak li nistgħu nitkellmu Jiena ma niftakarx li firmajt ftehim dwar fuq xiex aħna nistgħu. Eh, nitkellmu ġifiri jekk nidux konsultazzjoni pubblika jew le, ma nix tali ftejmiet, it-trattat ta' adeżjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ungerija ma fiex fija stipulazzjonijiet dwar dak li aħna nistgħu nitkellmu jew niddiskutu? Jiena naħseb li kull persuna tipprova tajdinna lilna pala Ungeriżi dwar xiex nistgħu nitkellmu hija xi ħaġa hija ksur ta' trittat tal-trattati. Ehm, jekk inħarsu lejn in numru ta' applikazzjoni tal-azil, f'dak il-każ, l-Ungerija qiegħda it-tieni post għal GDP per capita. Jekk aħna nħarsu jekk janti jekk nipparagunaw dan kollu għal popolazzjoni, paragunat mal popolazzjoni tagħna aħna nisabu jitnax il-post. L-Unjoni Ewropea mhux qed ħati biżejjed attenzjoni lill balkani u l-problem li hemm hemmhekk. Fit-tielet kwarta din is-sena n numru ta' 43.000 applikazzjoni ta' azil tresqu mill-Kosovari. Aħna nħossu li hemm ħtieġa l-aktar kooperazzjoni mal-persuni li jinsabu fir-rotta l-immigrazzjoni minn daw il-pajjiżi. Anki l-konflitt tal-Ukrajina din hija xi ħaġa li rridu niftakru wkoll. Għax din ser tkun sfida enormi. Issa rigward il-pina tal-mewt, aħna ma nistawx naħbu rasna fir-ramel. aħna ma nistawx imorru l-għar fizminiet u najdu li ma nistawx nitkelm fuq ċertu suġġetti, di mhix kwistjoni biss tal-pina tal-mewt, hija kwistjoni tal-espressjoni tal-kelma u l-espressjoni tal-ħsieb tagħna. Aħna irridu nitkellmu dwar il-pina tal-mewt, però il-bidli tridu jkunu konformi mar regoli Ewropej u regoli kostituzzjonali tal-Ungerija u kol mhux kollox huwa imnaqax fil-ġebel. Dawn mhumiex affarijiet li ġejjin minn Alla huma affarijiet li qed jagħmilhom il-bniedem u għalhekk jistgħu jinbidlu mill-bniedem. Din hija demokrazija, sinjuri. Ovvjament dak li taħsbu intom hija l-opinjoni personali tagħkom tista' tkun kummissarju, filosofu, prim ministru, membru parlamentari dik hija l-opinjoni ta' persuna waħda biss, ċittadin wieħed biss. Din mhix xi verità divina u għalhekk aħna qegħdin naħdmu favri l-libertà u ser niġildu għal valuri Ewropej u għal valuri tal-libertà ta' espressjoni u tal-kelma. Grazzi. Grazzi, memx komandamenti fi trattati tal-Unjoni Ewropea, però komandament li wieħed ma jistax joqtol. Issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Gonzales Pons. Grazie ħafna, President, eh, Signori Eżis, eh, kollegi. Kien hemm xi li xtaqgħu dan dibattitu fuq l-Ungerija aħna maħni s-nibattu xejn dan il-parlament imma dak li aħna huma aħna edin kontra illi kunem stigmatizmu politiku kontra membru tal-Unjoni Ewropea. Olek l-ewwel net permettu li ngħid illi bħala IPP e il-pina tal-mewt huwa suġġett illi ma nistawx eh, iktar nidiskutuħ għax ta' huwa suġġett huwa ċar daqs il-kristall definit mid-demokrazija bil-drittijiet fondamentali biex l-Ewropej kollha diġà eh, elbu il-ħażin tal-passat tagħna u għalek mannix dubju ta' xejn illi l-Ungerija se tkun tista' tirrispetta il-karta tal-rittijiet tal-bniedem ta' ġusma u da' illi eh, tajt speċjament illi tikkondanna il-pjena tal-mod. U għalek Prim Ministru Orban li inti tkellim hawnhekk grazzi li xejn hawnhekk u defendejt il-pożizzjoni tiegħek qudiem deputati kollha. Sinjuri immigrazzjoni hija problema serja ħafna problema illi aħna bħala nies tal-politika għandna bżonn nkunu prudenti ħafna xkolla kemm aħna kontra iż-xenofobija u kontra r razzizmu kif ukoll kontra l-fatt illi nagħtu tort lil Brussell. Imma l-Ungerija mhux l-uniku pajjiż fejn ir-razziżmu u xenofobija qed jiżdiedu. Allora qed jiżdiedu fl-Ewropa kollha kemm L-Ungerija mhux u l-uniku pajjiż imma hemm xettiċiżmu fl-Ewropa kollha kemm U għalhekk jekk nikkonsidraw problema dan biss Ungeris, imma dan huwa problema tal-Ewropa kollha kemm għax dawn id-diskorsi politiċi kontra l-immigranti, kontra l-Europa, eh, din għaddejjien fil-Ġermanja, f'Spanja, fil italja fil-Franza, fl-Europa kollha kemmi. Ma nixtieq ngħidu illi li nitkellmu fuq il-fatt illi hija ħatja l-Ungerija, imma aħna ħatin ukoll għax maħniex kapaċi li dan il-proġett Ewropew mill-valuri jiġu rispettati fit-territorju kollu kemm tagħna. Dan il-Parlament ma ġiex eh, minn min kunċett ta' ċerti sat membri imma kollha kemm aħna ma' għandna bżonn għaxek le aħna nkunu għat nizbaljaw, nkunu għat nattakkaw il-valuri stess bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Il-danka Gonzales Pons. Grazzi tassew l-Onorevoli Gonzales Pons sanati l-kelma l-SND l-Onorevoli Nidem Mawel. Grazzi tassew, Signori, Sur President. Forsi inti ser siba stramba per ikolli najt li jena minniċ kontent li l-Prem Ministru Ungeri si fost nawnek fil-Parlament Europeo għaliex meta kull darba li jiġi fil-ħames darbit li ġi aħna tkellimna dwar il-politika kera tal-gvern tagħna u il- dawn il-politika ovvjament jitfaw dellikra fuq il-pajis tiegħi issa l-Prim Ministru qed ipinġi l-Ungerija bħala pajjiż xenofobiku, però nix nassikurakom li l-Ungerija mhijiex hekk, il-pajjiż tiegħi mhuwiex hekk. Dan il-gvern dejjem jopponi il-prinċipi bażiċi tal-Unjoni Ewropea il-prinċipi li fuqhom l-Unjoni Ewropea hija mibnija. Demokrazija illiberali, politika autokratika, is-suċċess ta' sistemi autokratiċi, dibattiti fuq id-demokrazija li ġew deskritti bħala mm, zibel mill-Prim Ministru tagħna u għalhekk m'hemmx solidarjetà eh, fl-Ungerija. Il-Ungeriżi qegħdin jiġu mfixkla u qed jiġu medda u qed tiġi wkoll eh, mill-mibeda li qiegħda tikber. Għaliex il-Prim Ministru qed tifitex il-voti tal-estremisti dawk li appoġġawhom qed jonqsu għalhekk u ma qed ifittxu il- l-iktar lemin estrem, pero aħna ma nistawx napoġġaw tali politika, rridu nassikuraw li mhux l-Ungerija li qiegħda tal-mistħija imma il-politika tal-gvern Ungeris. Grazie tassew, issa nagħti il-kelma lill-liberali il-President Is-Sur Verhofstadt. Mela, l-ewwel net nixtieq nisma' lil Sur Orban jitkellem qabel ma nixtieq nitkellem, però kont naf li eh, hawnhekk qed ikompli bil-provokazzjonijiet tiegħu li aħna smajna f'dawn l-aħħar xhur. Fl-Ungerija u anki barra l-Ungerija. Stat illiberali, mbagħad il-provokazzjoni, anki l-ftejim li għamel eh, f'nofs il-kriżi mal ukrajina ftejim fuq l-enerġija mal ukrajina dik it-tnet it-tieni provokazzjoni, mbagħad fuq il-pina tal-mewt, t-tillet provokazzjoni. U inti m'għandekx fej tibdel l-opinjoni tiegħek sur Orban inti għat li fl-ewwel ta' Mejju fl-ewwel ta' Mejju fir-radju pubbliku fl-Ungerija li fil-fatt dak li tixtieq tagħmel u li kull stat membru jista' jiddeċidi u nifsu fuq l-introduzzjoni mill-ġdid tal-pena tal-mewt. Iġbri din mhix kwistjoni Ewropea u inti tikkonferma taqbel, però din hija kwistjoni Ewropea. Mhix kwistjoni ta' ta' responsabilità tal-Istat membri, hija kwistjoni Ewropea u ċivilizzazzjoni Ewropea u fl-aħħar net u fil-fatt inti qed tissellem brasek qed taqbel qed tikkonferma provokazzjoni mill-ġdid. Jiġifieri inti qed tgħid li tagħmel konsultazzjoni nazzjonali fuq il-kwistjoni tal-migrazzjoni. Konsultazzjoni nazzjonali? Dini konsultazzjoni nazzjonali? Inti tittaqra mod litterali il-mistoqsijiet differenti li jintom fassaltu? Il-mistoqsija numru seba. Tappoġġaw il-Gvern Ungeris l-introduzzjoni mill-ġdid ta' regolamentazzjoni ibsa fuq l-immigrazzjoni u il-problema li qed toħloq Brussell ġifri u mbagħad għandna mistoqsija numru tlieta. Din hija xi ħaġa inkredibbli Hemm uħut li jaħsbu li nuqqas ta' ġestjoni tal-politika ta' migrazzjoni mill-Unjoni Ewropea għandha x'taqsam ma' iż-żieda ta' terrorizmu. Brussell u l-Unjoni Ewropea li hija qed wassal għal aktar terrorizmu, inti qed tikkonferma jien ukoll din hija konsultazzjoni nazzjonali dawn ma' mistoqsijiet retoriċi. L-tweġiba diġà qiegħda fil-mistoqsijiet m'hemmx għalfejn qogħdu nwiġbu dawn il-mistoqsijiet. Umbat aħseb fuq xi ħaġa partikolari. Jekk ikun hemm attakk fuq l-immigrazzjoni, inti irrifletti daqsxejn kemm Ungeriżi telqu mill-pajjiż mill-Ungerija u intlaqaw mill-pajizi l-oħra tal ewropa u dan qed ngħidlek taħt il komunizmu Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen Frau Sagen. Issa għal partit tal-ħodor nagħti l-kelma l-Honor il-Sinjora Sargentini. Uh, Frau Sargentini, ein kleinen Moment. Uh, Moment, Signora Sargentini qabel ma natik il-kelma jingħat li mhux se nilqa' blue cards ora forsi int ma kontx preżenti fis-sessjoni. Mela, l onorevli Sargentini. Sur President, aħna politiċi, deputati u dak li namlu aħna u li naħdmu fl-imkien bil-klim. Il-klim tal-Prim Ministru Orban mumiex fjuri ta' sikwit u ma tib ta' ġebel għalmenu kifet nismaħħom jien. Mandomx bil-forsi kunu fjuri, pero inti titterfa responsabilta tija għal dak li għetajt għalix in-nies l-oħra jistaw jirrispondi forsi mux bil-klim manki bil-fatti. U danu l-periklu li għet jinħoloq met inti tibda titkellem dwar il-pina tal-mewt jew inkella tuża sistema ta' konsultazzjoni eh, verament kolorata Ovvjament inti qed toħloq problema, inti qed tgħidilna x'qed taħseb dwar l-immigrazzjoni, il-Kummissjoni il-Kumitat Eżekuttiv, inti qed tgħidilna wkoll li m'għandniex niftħu l-bibin kollha. Dan din hija mġiba responsabbli minn eh, Prim Ministru ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropew. Jien nħoss responsabilità fil-fatt minn tiegħek. Nati l-kelma lill onorevoli Majer għal membri mhux marbuta. Grazzi tassew, Sur President jina nishtiq najt li jak inti tishtiq ta' għalija politika jek joġbok għamelek minn hawnhekk u mhux minn fuq il-panel u jekk joġbok jitlob għal-ħin tal-kelma meta tamelek. Xi ħaġa li nixtieq uh, eh, ngħid i il-proibizzjoni dwar il-pina tal-mewt. Pero dak li qed niddibattitu hawnhekk żommu f'moħħkom li aħna qed nitkellmu dwar xi ħaġa li mhix qiegħda issir u qatt ma kienet ippjana tal qed issir Jien naħseb li hawnhekk għandna reazzjoni isterika li qed nirċievu mill-naħa tal-xelluk ta' din il-kamra u fl-isfond nista' ngħid li din hija xi ħaġa differenti mill-bqija tal-kamra hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fatt li huma jistgħux japprovaw gvern tal-lemin u dan u l-iskandlu veru u dini mhix l-ewwel darba fil-każ tal-Ungerija li dawn l-affarijiet qegħdin jiġu diskussi u aħna fil-fatt qed niġu involuti fil- proċeduri sovrani ta' stat membru. U kellna esperjenzi ħżina meta minna hekk, eh, ġifri iqfu. U jekk intom tixtiequ tkomplu tindaħlu, irriflettu da xejn dwar il-Greċja. Eh, indaħlu hemmhekk għandhom bżonna jina sepp battu mal-persuna żbaljata għonek. Ifa prefakzjon ħazza. Grazzi fissem il-Pepe, nagħti l-kelma l honorable Sajer. President. Prim Ministru. Dan id debattitu huwa simili għal dawk ta' qablu. Iġifieri debattitu qisu bejn dawk li laqas biss jistgħu jisimgħu. Is-sur Verhofstadt ma rridx jisma' il-kummenti tal-sur Orban li aħna demokratiċi nsara. Inti ma rridx tisma' din istqarrija minn ħatiju. Għamilt referenza għal refuġati tal-1956. Dan u raġunament motivat politikament diskors ta' smerija int taħseb sur Verhofstadt li inti demokratiku kontet titkellem fuq dan mistoqsijiet fuq dan il kestjonarju ta' konsultazzjoni pubblika u saqsejt jekk insaqsu l-ċittadini Ungeriżi xi ħaġa importanti supposti konna forsi regoli iktar severi fuq xi ħaġa, din kif hija ħaġa antidemokratika dawn mistoqsijiet retoriċi l qas nistenna risposta minn naħa tiegħek. Imma din hija konversazzjoni tas-so bejn dawk illi huma neqsin mis-smih, jiġifieri qegħdin nifhem meta per eżempju inti kont għadek eh, għamil parti minn pajjiż li kien kolonjalista. Hemm din il-kultura stess eh, differenti, imma l-Ungerija m'għandix, aħna maħniex seta ex koloniali <clears throat> Ma s-soltu aħna ma nilqawx l-immigranti miex il-kultura tagħna u ma tafx ġifiri meta eluf jaslu fuq il-frontiera tiegħek u ma tafx tagħmel distinzjoni bejn migranti ekonomiċi u dawk illi tassew mhumiex. L-Ungerija wara l-Iżvezja fl-Unjoni Ewropea għal dawk li huma numri ta' nies illi jitolbu għall-azil nixtiequ il nużaw l-esperjenzi tagħna fil-politika Ewropea xemm ħażin qed tajt rasek imma xatt tassew xatt li huwa żbaljat 30-20 sena ilu inti ħadd id-deċiżjoni zbaljata fil-politika ta' immigrazzjoni, għana differenti, għana marduċ nizbaljaw, il-kulturi tradizzjonijiet tagħna huma differenti, mson ikun iktar prudenti fuq il-politiki tagħna biex hekk ma jkollniex l-xenofobija ikonna kooperazzjoni paċifika. Din hija ħaġa importanti ħafna fl-Ewropa u għalhekk għandna bżonn noħolqu l-kondizzjonijiet għal din il-kooperazzjoni paċifika. Grazzi ħafna issa għall-SND issu Holze. Grazzi ħafna, President, Prim Ministru, għandna l-impressjoni kważi kważi hawnhekk illi qed tipprova tajti m'għandekx tort illi eh, xi ħadd ieħor għandu tort, inti tkellimt b'mod ta' provokazzjoni, inti taf tajt ħaġa u tifhem oħra, ma dan mhuwiex it-teatru hawnhekk mhuwiex it-teatrin. Aħna għandna bżonn staqarrijiet ċari li mija l-pożizzjoni tiegħek fuq l-Unjoni Ewropea pajizek, sat membru tal-Unjoni Ewropea, xed tagħmel fuq il-korruzzjoni f'pajjiżek, kif tista' tispjega li ħafna Ungeriżi qed jaħdmu ximkien ieħor. Inti tixtieq tinkontribwixxi għal ambjent ta' rikonċiljazzjoni dawn hol mistoqsijiet li nixtieq nres l-attenzjoni tiegħek. Aħna ħbieb tal-Ungerija għax nirrikonoxxu l-kontribuzzjoni ta' l-Ungeriżi lejn il-ħelsin u libertà fl-Ewropa ma' valuri tagħna ukoll. Grazzi ħafna għal liberali is-Sur Michel, grazzi ħafna President, Vice President tal-Kommissjoni. Sur Orban, int tajt illi top li titkellem għajt tlaqliq, jina u kosa namelek. Sur Orban, inta twassal f'pajizek eh, f'reġim autokratiku li mhuwiex kompatibbli mad-demokrazija Ewropea. Il-bicċa l-maġġoranza aritmetika sur Orban hija eh, kriterju sine kanon ta' demokrazija imma laqqas mi biżejjed waħedha u għalhekk hemm bżonn li pratika inti t-pratika tiranija tal-maġġoranza u int tawtorizza id-dritt illi tagħmel kollox illi koll illi tipprova eh, toħoq dawk li huma il-minoranzi inti t-proponi tipproponi pena tal mot il-kwestjonarju mim li mistoqsijiet li waslu għat-tweġiba waħedja għal politiki tas-sow ta' smerija. Dawn huma kollha kontra l-ispirtu u l litra eh, tal-Unjoni Ewropea. Inti qed iddaħħal b'mod demagogu u insidjus eh, x'taħdem kontra id-demokrazija. Tamilhom kriminali l-immigranti. Inti tħeġġeġ xenofobija, ir-razzizmu, l-intolleranza, tiglorifika eh, l-apologija tal-sistemi autoritarji tiġħat il-libertà tal-espressjoni u tal-istampa u tippratika u kol għamla perikoluza ta' intimidazzjoni. Sur Urban, inti tassow qed taħra il-valuri tagħna. Taħdem kontra l-valuri sakri tal-Unjoni Ewropea ta' Stat ta' Dritt. Inti twassal poplu straordinarju li ħadem ħafna fl-istorja tal-Ewropa imma qed waslu lejn sistema ta' tolerizmu. U għalhekk, meta nitkellmu fuq l-umanisti Ewropej, Sur Michel jekk joġbok. U għalhekk għandna l-istituzzjoni ta' Ewropej u ma rindux iċ-ċiniżmu l-vanità tiegħek biex inti kollok reġim iktar assolut. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għal grupp tal-ħodor is-Sinjura Lunaċek. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, Prim Ministru. Toċ affarijiet l-ewwel qabel kollox għas suppost ikun dibattitu mhux fuq ix-xelluku fuq il-lemin imma fuq drittijiet fondamentali l-valur tal-Unjoni Ewropea. U din tkun il-perspettiva tal-alkoll u għalhekk aħna bħala grupp ta' ħodorna kritikajna il-gvernijiet tagħna stess u għalhekk ma nix nitkellmu fuq ix-xelluku fuq il lemin imma fuq valuri bażiċi fl-Unjoni Ewropea tal-alkol u nixtieq nitkellem fuq din dan il-kwestjonarju li inti sur Orban qed tressa l-attenzjoni ta' ċittadini tal qed jippromuovi l-preġudizzju. Eh, sur Weber intu kol tkellimt fuq it-kabbir ekonomiku ta' l-Ungerija. Imma allura għaliex xi 500,000 persuna ħallow l-Ungerija daw l-aħħar sentejn u qed jippruvaw isibu ħajja ħjar f'stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea dan huwa doppju ta' ċittadini illi ħarbu l-etorjat tal-1956 għaliex qed tipprova tiċħat lin nies milli ħallu pajjiżek u tgħidilhom illi għandhom bżonn jerġgħu ħassu l-miżati tal-università jekk ma jirritornawx. U għalhekk forsi hemm bżonn tagħmel kwestjonar ċittadin u tipprova tkun taf kif tista' iżomm iċ-ċittadini tiegħek fi pajjiżek minflok jaħarbu. Grazzi ħafna. Grazie a tiegħek. Issa fisem il-PPE il-kellim li miss l-onorevoli Sogol. Grazzi ħafna. Huwa għatih importanti li aħna naħsbu f'dak li wasalna dak il-suċċessi fl-Ewropa u għatih importanti wkoll li aħna naħsbu fuq il-valuri tagħna ma fl-istess ħin aħna ma nix ninsew illi wieħed mill-iktar valuri anzjani huwa dak ta' kultura ta' diskussjoni ħielsa. L-Unjoni Ewropea hija msemmija mad-dinja kollha minħabba li tkun kapaċi tiddibatti fuq opinjonijiet differenti għabbażi ta' fatti għanna opinjoni differenti ma' nirrispettaw il-xurxin u niprofaw nipperswadu li xurxin, u veru. Dan huwa vitali, sinjuri, pala valur, un jina zgur li aħna dan huwa valur li għanna nisqu fuqu, nżommu. u aħna għanna naħsbu fuq dan. Flok, ma niprovaw namlu battalja politika minn dan is-suġġett. Battalja li fija ċerti gvernijiet u pajizi jien ikunu l-mira tagħna. U sulluni ċek hemm 3 miljun Rumen li li ħallew pajjiżi u qatt ma kien hemm diskussjoni fuq dan, fuq ir-Rumanija. Il-fatt li m'hemmx ċertezza legali għalijom. U xi ngħidu għas-Slovakkja id-digriti ta' banishment u ċerti liġijiet. Grazzi ħafna U issa fis-semi soċjalisti u demokratiċi l-kellim li jmiss l-Onorevoli Uħej, grazzi President, Prim Ministru, Onorevoli kollegi, jina Ungeriż u jina Soċjal-Demokratiku, Ewropew. Għal din ir-raġun jina nixtieq nagħmilha ċara ħafna illi l-Ungerija deskritta mill venta suror ben Orben mhijiex l-Ungerija, hija rukaza l-istampa li qed impinġu mill-gvern ta' Orban tal-pajta pajjiżna hija aru kaza u nixtieq ngħid li l-Ungerija għandha wiċċ differenti minn dan. Issa wara li dan il-Primistru tal-Ungerija ma daqsek, mhux daqshekk imħassef fuq immigrazzjoni u l-pina tal-mewt, le qed jitkellem fuq 10 miljun euro kull fis-sena illi fil fat jappoġġjaw sistema f'pajjiżna u li tintuża biex nippruvaw nitħu bil-popolazzjoni Ungeriża. Allura Prim Ministru toqgħodx titkellem fismi qed jgħid il-kellim, toqgħodx tisem titkellem fisem il-mijiet ta' iluf ta' Ungeriżi li tilqu telqu mill-Ungerija u titkellimx fisem in-nies li talbu li batul il-kwestjonarju u talbuni biex inqattaħħa għax din hija provokazzjoni. Grazzi. U issa fisem l-alde. L-onorevoli Vikstrom, eh, grazzi ħafna President. <laughs> Kem sen dummu l-gvern ta' Sur Orban jibqa' dej b'dawn l-affajt orrendi fl-Unjoni Ewropea wara din is-serja ta' azzjonijiet u proposti li huma diskriminatorji fin-natura tagħhom u tajjeb il jedin nitkellem fuq l-Ungerija għal darbohra l-lum. Sur banan għandi mistoqsija dik, tuħu pjaċir minn il-provokazzjoni dan il-mistoqsijiet tal-valuri e, tiħu pjaċir, tiħu gost daw l-affarijiet tkellim dal aħħar fuq ir-reintroduzzjoni tal-pena tal-mewt u kwistjonarju li ċittadini, dan u muwa xej għajr provokazzjoni. L-Ungarizi u ma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u nixtieq nassugra kemm ħafna eh, membri f'din il-Kamra li namlu l-mutana biex nissalvagwardjaw id-drittijiet bażiċi tagħhom anki inti li qegħdin tamlu minn kollox biex tfixklu eh, dawn id-drittijiet u nixtieq nirrakkomanda li xagol mager għall qaritakom dan huwa part wieħed mill-awturi Ungeriżi tajbin u kieku illum kien ikun il-mira taċ-ċensura tiegħek. Dan għandu jservi ta' eżempju morali għalli kaxi marji jitkellem fuq kull id-drittijiet bażiċi ta' kull individwu. is marji għandu jiservi ta' eżempju morali għalik għal gvernek. Grazzi. Grazzi għatieħ. U s-sassur javo għal-ħodor. Grazzi ħafna, President, Prim Ministru. Aħna għanna valuri Ewropej komuni u biex niprofaw nikkonvinċu li l-imsiħba ta'kom qed tipprova tgħidilna li dan isu il-gwardjan biex tipproteġi b'mod politiku fl-istess ħin forsi inti żgur intu ngħid li qed tersa iktar riplej din il-pożizzjoni politika. Sfortunatament il- il-dibattitu eh, politiku qed juri li anke inti eh, tiffaċċa l-fatti. Inti għamil ċerti dikjerazzjoni radikali, illi zgur eh, li ma ġabru l voti, janzi, il-votanti tijak saru e, mitħla familjari ma dan it-tip ta' diskors tijak. Sfortunatament, l-unika ħagġa li aħna naraw bħala konsistenti fil-gvern tijak huwa ta' fint situazzjoni f'ira fil-pajizek, kwistjoni ta' ambjent ta' korruzzjoni, eccetera. Dan huwa din ħaġa problematika ħaġa xi ħadd li ju avangwardja u tiddef u ma naħsibx li ħadd tiġi mfakkar bħal dan. Tiġi mfakkar bħala bniedem moħħok dejja maluq. Grazzi ħafna u jisa fil-PPE nitlob il-kelma mingħand is-Sinjura Gall. Grazzi ħafna. Kien hemm bluka di dispeċini li l-President maċċettajtiex għax kien hemm tant eh, gideb għaddej li ma kenix Eh, opportunità biex nikolleġu l-affarijiet fil-qosor malaj. Konsultazzjoni fuq il pina tal-mewt din mhux qed tiġri. Is-suna firħuċta qed idur lejk fuq ir-refuġjati aħna natuhom merħba ma nagħmlu distinzjoni, nagħmlu distinzjoni bejn eh, migranti ekonomiċi legali u rifuġjati veru. Umbad dwar impjiegi u libertà ta' moviment, dan huwa ki għall-Unjoni Ewropea, dan irrid namlu kolċar, dan huwa ki komuni għaliex qed tikkritikaw il-Prim Ministru tagħna jekk in-nies fil-fatt qed jużaw l-opportunità eh, biex jipproteġu il-libertà eh, eh, ta' moviment, libertà ta' impjiegi wkoll. Ma nistax nifhim għaliex qed iġudikawna fuq kwistjoni morali, Sinja Vikstrom. Għaliex tistgħu tkunu eh, ta' gwardjani morali fuqna f'din il-kamra. L-aħħar punt li nixtieq nisħaq fuq u għadwar is-sitwazzjoni ta' immigrazzjoni. Rajna l-problema tizdiet għal 20 darba f'pajjiżna b-20 darba iżjed iżjed eddin, għallura mistoqsija li qed toħroġ huwa kif qed jesperjenzaw dan il-fenomenu, kif jaħsbuhom l-affarijiet fuq dawn u b'dawn il-mistoqsija intom taqblu jew ma taqblux. Tista' tagħżel li ma kaxxa għatti biex tiddeċidi jekk taqbilx jew le bil-mistoqsijiet imqajma. U għalina din hija verament mod demokratiku biex tipproċedi biex ikollok tweġibit nant in-nies. U għaminnu hija li maħniċ edin namnu dal-mistoqsijiet skont il-mod pulit kif isiru fil-korrituri ta' Brussel, imma aħna rridu nkunu nafu in-nies vera x'jaħsbu. Issa kien hemm ittra mibota minn mijiet ta' eluf ta' Ungeriżi jiddispeċini ma nraċ hawnhekk għax il-maġġoranza tal-ċittadini Ungeriżi jħossu li dan id-diskussjoni ma jbżonna u intefa' fa' mikrofonu Issur Silva Pereira kjoġbu. Mikrofonu. Sur Orban, mux qiegħed hawnhekk biex jati biex jagħti dan ġi hawnhekk biex jaħrab mill-mistoqsijiet u biex jikonfondina jħawwadna u jħawad it-teddit li jem kontra l-poplu tiegħu kontra l-Ungerija biex qed minflok ma jagħmel promozjoni tal-libertà dan huwa avveniment illi ma jistax imur tajjeb għalmenu uh, naħatijaj. Is-sur Orban għal illi ribadixxa il-pina il pina tal mewt u is-sitwazzjoni xenofoba tiegħi fuq l-immigrazzjoni jistaw jisiru daw id-diskussjonijiet fl-Ungerija li jrid li jrid jagħmel, imma dan għandu jsir bil-kundanna politika ta' dan il-Parlament Ewropew jekk ikompli b'dan b'din il-vjolazzjoni ta' drittijiet fundamentali u ta' trattati li li fuqhom l-Unjoni Ewropea qed imur kontra l-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi. Signori di twassalna għal parti tal-keġdijaj tal-proċedura. Is-sinjura Petir lew ija l-ewwel kellima. Grazzi ħafna, Surċe. Il-protezzjoni ta' drittijiet ta' tal-bniedem u l-ħajjiet tal-umani huma priorità u apparti mill-Kostituzzjoni wkoll. Għanzi fuħam. Zi misma. Joċ kompli, sinjura inkella ma nistgħux niverifikaw jekk l-interpretazzjoni u x'jireġ. Problema teknika. Il-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem u tal-ħajja tal-bniedem hija l politika tal-Gvern Ungeris u parti mill-Kostituzzjoni tagħhom. Ikolli ngħid il-valuri tagħhom huma imorru kontra l-valuri tiegħi u jina verifikajt il-dikerazzjoniet ta' Viktor Orbens u ma sibx dikerazzjoni waħda li huwa huwa kondannat li allura jina nemmen illi dawk li ma jistawx eh, imorru eh, eh, jirbħu l Orban fl-elezzjoni b'dan il-mod qed juri l-ġufija u Viktor Orban qed jipproteġi l-interessi tan-nies tiegħu. Ma rajt li huwa se jala l-bieb għal dawk li qed ifittxu u l-immigrazzjoni jrid isaqsi l ċittadini tiegħu x'jaħsbu fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fuq l-immigrazzjoni ma naħsibx li l-Ungerija għandha tiġi kundannata tal jett tiftaħ konsultazzjonijiet pubbliċi fuq suġġetti daqshekk importanti għax jiena naħseb illi ħafna prim-ministri oħrajn li ġejjin mill-soċjalisti għandhom isegwu l-eżempju tiegħu, speċjalment jekk huma ma jridux li jkollhom referendum avolja terz miċ-ċittadini qed jitolbu għal dan. Grazzi il-kellim li jmiss. Is-sur Zala. Grazzi ħafna, grazzi President. Sursanja, skużani, forsi tlifnija fi traduzzjoni, kontet insejjaħ is-surzara, jekk joġbok. Li qed warajk fil-fatt. EPP. Iva, grazzi. Kif għali s-surveba li jett niprofa, li jett jiprofa jgħamil u li jgħajt li l mġiba xej demokratika tiegħu tista' tiġi skużata dak li qed jgħid. Imma hawnhekk qed innejdu li tista' tiskuża liċ ċina għal kull tip ta' abbuż kontra d bini dam bnidem xi ekonomija kbira. Aħna rajna li il-Kostituzzjoni qed tiġi abbużata. Qed tiġi kontrarjata. U l-istess japplika għal Putin li jabbuża drittijiet ta' minoranzi u jassigura illi id-drittijiet tagħhom ma jiġux rispettati. Is-Sur Orban u l-mikrofonu intefa. Il-kellim li jmiss. Mux se nitkellem fuq il-pina tal-mewt, ġifridi mux raġuni biex niddiskutu din hawnhekk, Sur President, li kwota l-artiklu 2 imma da il-kwotazzjoni mhix eżatta l-ewwel paragrafu ta' din l-aħħar sentenza tgħid li wieħed mill-prinċipji tal-Unjoni Ewropea huwa rispett tad drittijiet għal ħajja tal-bniedem, rispett għal ħajja tal-bniedem. Et mhix qed tiġi rispettata, tiġi Sur President tiftakar bil-fatt li meta it-trattati ta' Ruma ġew firmati ma kienx hemm ma kienx hemm lebda e, stat demokratiku illi ittollera il-mewt ta' trabi li jkunu għadhom ma twildux. Allura jekk inti tieħu bis-seri tal-artiklu 7 tat Trattat tal-Unjoni Ewropea, intom tkunu qed iddawru l-armi kontra tagħkom stess. Grazzi u issa mill-grupp Alde insejjaħ li s-Sinjura Gazel Lodua. Grazzi. L-iktar mistoqsijiet importanti huma dawk li inti twieġeb matul ħajtek. Majer għal dan li huwa awtur Ungeriż kbir. Kien kosmopolitan, libert Eh, kien favur il-libertà, ħarab minn pajizu, ma naħsibx li verament kien jaċċetta l-Ungerija ta' Orban illum. Issa r-rabta bejn l-immigrazzjoni politiċki, il-politika ta' Brussell, din hija tip ta' rabta li hija il-gżenofobja. Dan huwa mod gżenofobiku li poġġi l-mistoqsijiet li għandhom jitpoġġew. U nirreferi ta' Ġandor meta kienet jiġi persegwitat, meta n-nis ridu jassassinawx, ġib kien protett. Issa l-politika, manipolazzjoni, it-tip ta' manipolazzjoni li qed issir fl-Ungerija bħalissa minnaħa tal-autoritajiet hija xi ħaġa li qiegħda tinkwetani ħafna. Il-PPE fl-Unjoni Ewropea għandu joqgħod attent u jiffaċċja l-fatti kif inhuma. Sur Orban jekk jogħġbok tagħmilx dan lill-Ewropa. Rifalzone grün, ne, <laughs> Entschuldigung, das Wort hat Herr Maragall, bitte sehr. Nitlob li sur Malagan biex juhu l-kelma. Mikrofonu ma biex nisimawx. Saħjar. Iva, jien kontet nisma' il anka l-Prim Ministru Orban imma kontet nistenna dat tip ta' mistoqsijiet u kommenti frankament wara dak li smajt e, e, qed ninkwieta immigrazzjoni, terrorizmu, impjena tal-mewt, da kollu e, l-attitudni tal-PPF dan l-awla jisnet ninsew il-fat li dinja tedida demokrazija unek qed nitken fuq l-ekonomija tal-Ungerija imma da mhux aċċettabbli u hemm dal-kampanji li huma ta' natura xenofobika u qed isiru mill f'pajjiżi mill fil-elezzjoni lokali u daw irridu niffaċċjaw din id-diskussjoni u jkollna diskussjoni dwar dan għandna ksur ta' drittijiet tal-bniedem ma nistgħux nipretendu illi dawn isiru fl-ebda post fid-dinja kif nistgħu naċċettawha fid-dar tagħna hawnhekk fl-Ewropa kull meta jidru jitfaċċaw dawn il-kwistjonijiet hemm bżonn illi niddiskutuhom jista' jkun fi Spanja, f'pajjiżi, eċċetera, anka fil-Katalonja. Grazzi ħafna qed jgħid il-President u issa kellim li jmiss. Grazzi President Schulz, Orban, jidhir li juċar il-Ungerija għaddejja minn fażi repressiva u autokratika Aħna bdejna bir-repressjoni għal-libertà tal-istampa, bl-NGOs u diskriminazzjonijiet u issa dejjin biex nħabru l-introduzzjoni mill-ġdid tal-pina tal-mewġ. Xi miss namlu? Nippreparaw l-Inkwiżizzjoni qaddisa? Jew namlu wiċċħanz dan il-klima hawnhekk u li zazuħ taljan li jismu Andrea Giuliano qed jiġi meddet bil-mewt bil mewt u hemm talja fuq ta' telef dollaru u teddit minn ħbibu minn naħa tal-lemin estrem, taħsbu li dawn situazzjoni eh, normali ġewwa l-Unjoni Ewropea rridu nagħmlu xi ħaġa biex nassiguraw is-sigurtà ta' dan il-ġuvnot. Grazzi ħafna. Äh, Grazzi. Spiċċajna il-Catch the Is-sur Orben, ma nafx jekk inti tixtieq titkellem għal darbohra, qed nagħtik l-opportunità li ġifieri jekk trid jekk jogħġbok. Tista' kura. President. President. Ħattunk itt olasz, franciát, eh, skandinávot, németet, annyit szeretnék Ringrazzja li dawk li tkellmu, Skandinavi, Ġermaniżi, eccetera, u qabel kollox mux se nipretendi li nħabba li nitkellem ħafna fuq dawn il- Si, miex, wazerzin kan? Kienem problema teknika, jiskuza ruħu interpretu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 Sur President qed jgħid Sur Orben, onorevoli membri ta' dan il-Parlament Ewropew għanna smajna il-Franċiżi, Italjani, Ġermaniżi, Skandinavi, smajna mill-istati Baltiċi rappreżentanti jitkellmu mhux se noqgħod insemmi n-nies bisimhom biex ngħid li qatt ma nasal biex nitkellem fuq pajjiżkom, fuq in-nazzjonijiet fuq nieskom b'dan il-mod. Assolutament ma nasalx biex nifaċċa l-kuxjenza tiegħek ikun jitkellem b'dan il-mod. Allura, hemm pajjiżi hawnhekk li rappreżentati li attakkaw l-Ungerija u nixtieq nieħu l-opportunità li nitkellem fuq l-Ungerija u d-dinjità tagħna. Dwar il-membri tal-Parlamentari Ewropej tal-Ungerija stess mhux se noqgħod nitkellem fuq dak li qalu għax ma nixtieqx li tafintom indawwar dan din id-diskussjoni f'tip ta' diskussjoni inter-Ungeriża Sfortunatament għanna MEPs Ungerizi li għedin jattakkaw il-pajizom sess din l-awla. U naħseb li u fil fat xuħut għedin jappoġġjaw li mandux kun hemm appoġġ ekonomiku għax l-Ungerija maħaqix dan l-appoġġ. Ejja nieqfu hawnhekk. Onorevoli membri, sinjuri, tkellimtu dwar id-demokrazija liberali, tkellimtu fuq dil-ideja, dal konċet nixtieq ngħid bizdan. illi l-ekonomija liberali filment u riet li maħadmieċ fl-2008 kellna krizi minħabba dik il-politika. Signori, ħat peċin nara li li ħafna minnkom e- e- rajtu li xadmol dajt, imma tistaw tispiegawna xtib ta' ċirkustanzi dan l-awtur kbir Ungeris eh, kiteb bijom sul Michel titkellem fuq demokrazija bitweġiba għal kommenti jek nixtieq ngħid li jiena sid darbiet sid darbiet kelli elezzjoni għal prim ministru jina tled darbiet ma tlajx tlet darbiet tlajt jina seb din kwistjoni ta' demokrazija u bl-istess mod il-presidenza tal-grupp tal-liberal nixtieq wieġeb li l-ek ukoll jekk permettili Jien qed nifhem iċ-ċirkustanzi tagħkom u l-motivazzjoni tagħkom ukoll għax fl-Ungerija il-liberali jqabel kien partit kbir illi kellu rwol importanti ħafna fi żmien il-komuniżmu imissa kważi sparixxew mix-xena pubblika. Allura nista' nifhem li dan huwa ta' tħassib għall liberali Ewropej, ma jekk jogħġbok toħodix kontra il-votanti Ungeris u indaħal li nifsi f'dil kategorija magħhom. Sinjuri, intom qed toġġezzjonaw għall konsultazzjoni tagħna u l-kwestjonarju. Naħseb nista' naqsam ċertu informazzjoni magħhom. Il-President tal-Grupp tal-Liberali ma ħasibx li kien f'waqtu il-impoġġu tkil mistoqsija kintom intom tappoġġjawx il-gvern Ungeriż dwar il-politika daqshekk ħafifa ta' Brussell fuq l-immigrazzjoni nasib dak kull kunċett illi qiegħed mniżef din il-mistoqsija. Aħna ma kenniex mistoqsija reċenti, aħna għandna leġislazzjoni nazzjonali tagħna u aħna konna nistgħu eh, natu merħba u nilqgħu rifuġjati eh, eh, nilqgħuhom mal-frontieri tal-Ungerizja imma fl-2002 l-Unjoni Ewropea sfurzat il l-Ungerija biex tibda regoli, daw ir-regoli tagħha. U minn dak iż-żmien aħna għandna dan l-influss enormi ta' immigranti. Kiku, kiku ma, ma sforzajtu nix niblu regoli, kiku l-lum nix kwistjoni fuq għadin, u l-lum nix problema, issa dew żmien tliet erba' snin kjoġobkom ejja nitalmu ċerti lezzjonijiet minn dan it-test. U fl-aħħar nixtieq ngħid li se jkun dibattitu twil dwar kwistjoni ta' refuġjati, l pina tal-mewt, migranti ekonomiċi, ser jkun dibattitu twil. U jien kuntent nara li għall-inqas illum il l-antana beda id-dibattitu għandna triqtura u dimna żda inqas ħattu l-ewwel pass importanti biex jinbeda dibattitu. Grazzi. Grazzi. Nixtieq nerġa' nagħti l kelma lill membri lill mexxija tal-partiti iżda bil-kontra. Sur Ferrara, biex nirrispettaw id-drittijiet li eh, nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u nirrispettaw il-liġi eh, il-liġijiet hija l-bażi tal-Unjoni Ewropea. Meta nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem eh, li neħħu il-pina kapitali hija kwistjoni importantissima jgħal bażi ta' kollox. Issa, il-Orban tkellem dwar, il-Prim-Ministru Orban tkellem dwar il prim orban tkellem dwar l grupp pragmatiċi. U nixtieq ngħid insaqsik, x'sens jagħmel li tkellem li ċittadini tal-Istat Membri dwar pini tal-mewt jekk eh, din il-parti miex din parti hija mneħħija mill eh, karta ta' drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea għaliex qed tagħmel passi lura minflok il-qudiem qed nistaqsik bħala pragmatiku. Jiena nixtieq ngħidlek illi fl-Unjoni Ewropea hemm valuri illi ma tistax tiċċajta fuq dwarhom, ti toħodhom bis-serjetà. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi Sur Borelli, issa is-Sinjura Harms fl-aħħar mill-aħħar huma ċittadini tal-Ungerija li jridu jiddeċidu jekk l-idea l-ħsibijiet ta' Viktor Orban u miex għandhom xi segwiti jew le. Jiena naħseb mill-ftit arfin tiegħi eh, dwar l-istorja tal-Ungerija u li il-kwistjoni ta' libertà Ewropea dik li jridu in-nies Ungeriżu u mhux dan in-nazzjonaliżmu li rajna matul id-dibattitu. Din hija xi ħaġa li jridu eh, li jridu niddiskutuha hija xi ħaġa li tħassibna. Hemm lista twila ta' mistoqsijiet li tfisser li din hija ta' tadida għall-Ewropa. Mux għedna nejdu nitkelmu biss dwar mota kif titkellem eh, illi huwa umiljanti, għana nitkelmu dwar kustjoni fejn n-nis qed persekwitati. Meta ġraw dan fil-passat kienem kienem konsekwenzi ħsina ħafna matwar il-kontinent kollu. Għalek fil-sena l-2015 irridu eh, ninaqdu u ninaħdu kontra dawn il-problemi u dan jota tal-Ungarija u l-pajizi kollha kemm huma, grazzi. Issa Sinjura Zimmer. Sur Orban, jiena nixtieq il-merik. Ħadd hawnhekk. Mwati kritika lill-Ungarija bħala pajjiż jew bħala popolazzjoni dak li qed nikkritikaw u hija l-politika tiegħek, id-dikrazzjonijiet tiegħek, l-imġiba tiegħek u l-logħba li tilab hawnhekk. Għal darb'oħra għandi l-impressjoni li inti tiġi hawnhekk fil-Parlament Ewropew għaliex trid tuża l-Parlament Ewropew sabiex tagħti messaġġ f'pajjiżek billi tgħid illi jiena l prim Ministru il prim ministru jiena jietaw biex ndefendikom u dim il-Parlament Ewropew u dim dal-istituzzjoni li qed tikkritikakom. Le, aħna mhux qed nikritikaw l-Ungeriżi, qed nikkritikaw lilek. Aħna rridu lil niesek ikollhom l-abilità li jieħdu deċiżjonijiet dwar ħajjithom. L-istess kif nagħmlu aħna, dak li rridu, aħna rridu li l-Ungeriżi juraw juru solidarjetà lejn refuġjati kif nagħmlu aħna. Li ma rridux huwa kwestjonarji fejn mill-bidunet inti timbotta l-qoddim ħsieb li mandu xejn x'jaqsam ma' demokrazija. Di la pożizzjoni sa aħna ma nistawx naċċettawha. Grazzi issa is-Sur Hofstadt. Nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni biex jeżaminaw kull dak li qal is-Sur Orban għaliex jiena naħseb li hemm xi problemi hawnhekk, hawn problemi b'numru ta' tweġibiet li ta' hawnhekk f'dan id-dibattitu. Irridu lura din il-governanza demokratika ċerta suġġetti ma sawx għadu niddibattu għom għal dejjem, għanna bżon naslu għal konklużjoni. Il-Komissjoni għanna bżon toħroċ bi proposta eh, għal Konsilju għal Parlamentu tgħidilna kif se kif għanna nkomplu, kif għanna nimxu l-qudiem. Ma nistax nibqgħu jkollna dibattiti ta' dan it-tip. il-Sur Orban għal fil-kwestjonarju illi Sur Timmerman huwa responsabbli għal terrorizmu eh, fuq l-immigrazzjoni. Ma nistawx ma nistawx ngħidu dan. U beda jgħidilna kif taħna nistgħu nintervjeru għax intom liberali. Le, aħna, le, aħna tlifna mħabba forban. L-unika raġuni l-unika raġuni għaliex inti kont partit u biex tirbaħ biddilt il-partit. Ma nistax ibqaw sejrin ek b'dan il-mod. Botatek, kakup. Thank you very much, President. Uh, Sir Kirkhope, grazzi, Sir President, jina fil-politika u t-zet nejmen l-affarijiet illi dejjem emment fijom u li għadni emment fijom huma l libertà tal-espressjoni u t-tieni libertà għal dawk li jgħixu f'pajjiżi bħall-Ungerija sabiex huma jkun jistgħu jieħdu deċiżjonijiet tagħhom eh, dwar li ma gvern jridu jgvernhom jiena ma smajt xejn il-lejla illi biddilli l ħsieb ma ġbitnix il-retorika li smajt mill-partiti ta' xelluk u nishti nikkonkludi billi eh, eh, nireferi għal dak li qal is-Sur Verhofstadt. Huwa qal li hemm bżonn nikkonkludu d-dibattitu dwar l-Ungerija. Jiena nixtieq ngħid lis sur Verhofstadt illi qatt ma missa bdejna dan id-dibattitu. Pittela. Grazie Presidente. Sur Pittella, grazie Sur President il-President Orban ma jistax jgħid eh, illi aħna tkellimna ħażin dwar l-Ungerija u l-Ungeriżi, dan mhuwiex minnu, hemm il-dibattitu rrekordjat. Aħna mhux qed ngħidu x'għandu jagħmel gvern, aħna ma rridux nimponu xejn irridu irridu nisqu biss fuq il-valuri fundamentali li hija fuq l-Unjoni Ewropea. Ejja ma jkollniex Orbaniti, ġifiri allerġija għal Orban. Manna xejn kontrik, aħna rridu niddiskutu niddiskutu fuq livell politiku anka il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Dak li għandu x'jaqsa ma' demokrazija mhuwiex dan iżda li tkun parti mill-Unjoni Ewropea u il-pina kapitali. Il-ħsieb ta' demokrazija li mhijiex eh, libera Inti tista' tgħid li trid fuq din il-kwistjoni, iżda trid tgħid ukoll iċ ċittadini tagħkom trid tgħid iċ ċittadini tiegħek li billi tieħdu deċiżjonijiet ser tiftaħ il-bib għal ħruġ tal-Ungerija mill-Unjoni Ewropea. Aħna dan ma rridux, iżda se tkompli bil-mod kif sejjer aħna ser e, ikollna l-Ungerija titlaq mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Ja, ich bedanke mich für die Diskussion. Weber. Grazzi ta' dan l-iskambju, ta' din id-diskussjoni. Kolinejt, ngħid illi ix-xeluk id-diskut eh, kritika fejn kellu jikkritika iżda meta nitkellmu meta s-sinjora Hamza mlet il-kummenti tagħha meta tkellem Sur Verhofstadt ehm, għamlu ċerta esagerazzjonijiet. Aħna sejna għal dan id-dibattitu Mela kif irridu nikkonkluduh issa? Ejja nżommu kollox, ejja nagħmlu kollha ċerta perspettiva meta nindirizzaw l-affarijiet. Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni hija eżempju f'dan id-dibattitu ħafna minn nies li tkellmu li ġej minn tax xelluk setgħu qalu xi ħaġa dwar dan. Iżda ma semmewx l-Ungerija jita eżempju fuq il-kwistjoni Issa nixtieq ngħid li aħna fl-Ewropa nistgħu nitkellmu dwar kollox il-libertà tal-espressjoni iżda timxi jitfit ma' responsabilità u meta nitkellmu f'dawn id-dibattiti mela rridu nkunu ċari li aħna eh, li aħna responsabbli. Aħna hawnhekk f'dawn l-istati membri għanna għanna il-ħsib li ma nistawx noqtlu, ma nistawx eh, namlu omicidi u dan huwa punt li rridu nkomplu nisqu fuqu. Grazzi. Ħati Mamans. Is-Sur Timmermans. Grazzi ħafna, Sur President. Jina għandi xi kummenti dwar dak li ntqal, jekk permettuli. L-ewwel net, Huwa importanti u interessanti nisimgħu dwar il-suċċess ekonomiku tal-Ingerija u naf li l-Prim Ministru Orban huwa kapaċi kampanja ħafna. Rebaħ eh, ħafna elezzjonijiet eh, u għandu għandu għalek mandat demokratiku eh, b'saħħtu ħafna iżda dan ma jistax jimmina il-stat ta' dritt fil-pajizi ma tistax tuża il-suċċess ekonomiku u il-rebħa demokratika biex eh, bħala skuża biex ma segwix l-istat ta' dritt. Jina interessat nisma dwar is-suċċess ekonomiku u politiku, iżda din ma nix taqsam ma' dibattitu tal-lum, id-dibattitu tal-lum għandu xaqsam ma' l-istat ta' dritt. Intini punt, dan id-dibattitu fl-opinjoni tiegħi m'għandux jaqsam mal-politika tal-partiti, Jina nifhem illi kulħadd irid dawar id-diskussjoni b'dan il-mod, iżda il-Kummissjoni kif naħseb illi naħseb li tom tafu, naħseb li hemm ħafna nies fil-grupp tal-għalda li huma sorpriżdi li qed jiġu kategorizzati bħala xellugin. Iżda ta' m'għandux jaqsam ma' diskussjoni tal-lum. Tielet punt, jiena favur il-libertà tal-espressjoni hija waħda mill-fundament mill-valuri fundamentali tagħna li għal-qalbna ħafna hija xi ħaġa li s-sur Orban eh, ġielet eh, għatih kontrija matul meta kien fl-oppożizzjoni. Hemmhekk sirt naf dwaru u iva dak iż-żmien kien liberali. Is-sur Orban il-libertà tal-espressjoni iżda hija limitata mill-istat ta' dritt. Jekk inti tgħid li trid ikollok dibattitu fuq illi e, inneħħu il-pina kapitali, tista' jista' jkollok jista' jkollok din id-diskussjoni iżda illi ikollok il-pini jkollok il-pina kapitali li jkollok e, proposta mresqa tmur kontra l-obbligazzjonijiet Ewropej tagħna e, il-Primistru Orban kien ċar dwar il- kwistjoni u mhuwiex ser iressa eh, proposta ta' pjena kapitali. Issa jiena nixtieq għalhekk jiena xi insaqsi jekk huwa m'għandux intenzjoni jressaq proposta dwar il-pjena kapitali, mela għaliex qed ikollna dan id-dibattitu kollu. Din hemm mistoqsija forsi retorika, kwistjoni retorika jekk aħna jkollna dibattitu. Jiena nixtieq insellem il-Prim Ministru Orban u jaf eżattament x'se jiġri hawnhekk u xorta jiġi hawnhekk u jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. E, jiena bħala persuna demokratika nirrispetta li jagħmel dan, iżda rispettijek li kun ikbar li kieku il-proposti tal-Kommissjoni ma jiġux prezentati bħala karikatura kif qed jagħmel illum. Prim Ministru, meta fil fejn fil proposta tagħna, fejn fil-proposta tal-Komissjoni qed ngħidu li rridu eh, open door policy għall-immigrazzjoni. Fejn u fejn u dan? Imkien ma nsemmuh dan fil-proposti tagħna fejn nejdu li rridu libertà għall-immigranti ekonomiċi kollha biex jiġu fl-Ewropa bil-kontra, aħna rridu li jkollna politika ħafna iktar stretta sabiex dawk in-nies li m'għandhomx dritt tal-ażil jerġgħu jintbagħtu minn fejn ġew. Dik hija parti mill-proposti tal-Kummissjoni. Issa kien kwistjoni ta' kwoti. Meta semmu l-kwoti u dawn huma kwoti, kwoti limiti, limitati e, u nitkellmu dwar kri, dwar kriżi serji. Qed nitkellmu dwar meta jkun hemm ammont oli ta' nies li qed ifittxu l ażil għaliex pereżempju ġejjin minn pajjiżi bħal is-Sirja u l-Eritrea nafu li dawn nies ġej minn dawn pajjiżi qed jaħarbu il-konflitt u l-gwerra. Iżda din il-proposta hija biss f'każijiet estremi, hija applikabbli biss f'każijiet estremi. Iżda jgħin għad dibattitu li ma jkollhomx li il-proposti tagħna ma jiġux prezentat bħala karikatura, ħalli ninformaw il-pubbliku b'mod xiera. Irridu nipprevjenu milli jiġu ħafna nies minn barra l-Ewropa jekk m'għandhomx id-dritt jagħmlu dan, irritu nejnu lil dawn in-nies biex jibqgħu fil-pajjiżi tagħhom, fir-reġjuni tagħhom. Jiena dan il-punt qed irresqu għaliex naħseb li l-unika mod kif nistgħu nimxu l qudiem fuq id-dibattitu tal-immigrazzjoni u eh, billi nkunu onesti dwar l-intenzjoni u l-pjanijiet tagħna. Għalhekk it-talba tiegħi lill gvern Ungheriż eh, u lilkom ilkoll it-talba tiegħi jisa biex ma tagħmlux il ma tuqgħux ċajt dak li qed ngħidu aħna. Aħna qed l-immigrazzjoni l-immigrazzjoni regolari bl-istess mod flimkien. Iżda fl-istess ħin nixtiequ li jkollna approċċ uman skont il-valuri illi għandna, il-valuri li naqsmu bejnietna Eh, Prim Ministru, dawn il-valuri iġġilit inti stess għal-jom meta kon zazuħ, meta pajizek kien qed jiġi oppress mill-reġim komunista, dawn huma valuri illi naqsmon bejnietna fl-Unjoni Ewropea. Inti taf sew illi aħna għanna kull dritt nindirizzaw lil xulxin dwar dawn il-valuri. Ma tistax tgħid inti illi ma tistax tgħid li ieħor li ħadd li ġej minn pajjiż ieħor il ma tistax inti eh, ma tistax ma jistax ħadd minn pajjiż ieħor jikkritikak jew jindirizzak dwar kwistjonijiet li għadejn fil-pajjiżek. Hemm bżonn ta' rispett naqbel miegħek, iżda ma tistax tgħid illi ma tistax tgħid illi nies minn pajjiżi oħra ma jistgħux jikkritikawk għaliex inti parti minn dan minn l-Unjoni Ewropea. Parti dan huwa dak li jagħmel lilna stati membri valuri tal-Unjoni Ewropea. <coughs> Nixtieq konkludi eh, punt nejt li iktar pajjiż eh, li nafsew huwa pajjiżi l-Olanda, il-pajjiżi baxxi Għanna ismijiet fil eh, pajizna ismit Olandiżi nies Olandiżi illi kellhom jaħarbu mill l-Unjoni Sovjetika meta kienem il- għanna għanna diversi smijiet fil-Ungarizi, għan diversi nis Ungarizi li ġew l-Olanda minħabba l-oppressjoni tal-Unjoni Sovjetika li ħarbu l pajjiżhom fl-1956. Kien hemm f'dak iż-żmien kien hemm ħafna Ungeriżi li kellhom jaħarbu minn pajjiżhom u ġew l-Olanda minħabba l-oppressjoni u l-Olandi u pajjiżi fetaħ eh, ideħ beraħ għal dawn in-nies. Dawn huma il-valuri illi rridu nimbuttaw il-qudiem. Dawn huma verament il-valuri Ewropej. President Schulz. Uh... Signora Kalnina. Onorevoli membri, President, Komissarju, Prim Ministru, jien tama illi id-diskussjoni li kellna illum enitna nifmu aħjar lil xulxin. Jina smajt mill-qrib l-opinjoni differenti li ġew espressi matul dan id-dibattitu. U kifet mill-bidunet l-Unjoni Ewropea hija unjoni ta' valuri li valuri reċiproċi li huma mibnija fuq u maqsuma bejn l-istati membri li neħu il-pina kapitalja biss eżempju wieħed hija kondizzjoni fundamentali għal sħubija tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għamlet passi kbar il-qoddim sabiex din, din tkun fit-trattati tagħna ma nistawx iżda nejdu illi ma jistax krem dibattitu fuq dan is-suġġett, iżda fl-istess ħin ittamaw il-riżultat ta' din id-dibattitu ser jerġa' jikkonferma mill-ġdid l-impenn tara lejn dan il-prinċipju fundamentali, il-libertà tal-espressjoni hija huwa prinċipju eh, fundamentali iżda għandu il-limiti tiegħu. Diskors eh, estremist mhuwiex permess. Jiena ma smajtx il-ħadd jgħid b'din l-awla illi id-dritt għax-xogħol, id-dritt għal għal smieħ ġust u dritt għal elezzjoni tħilsa mhumiex parti mill-, mill prinċipji fundamentali li qegħdin fil-qalba tal-Unjoni Ewropea, iżda rridu noqogħdu attenti meta niddefendu il-valuri tagħna, miżuri estremisti mhux neċessarjament jagħtu riżultati mixtieqa. Jiena naħseb li ser inkomplu id-dibattitu tagħna sa sakemm eh, nikkonvinċu li xulxin anke jekk eh, dan ma jseħx illum Sinjuri, kif semmejt jina qed nitkellem bħala l-Presidenza tal-Kunsill. Għalhekk fissem 28 stat membru li nitkellem fissem 28 stat membru huwa diffiċli għaliex dan is-suġġett ma ġiex diskuss eh, fil-Kunsill. Għalhekk dak li nista' ngħid huwa limitat iżda jina ngħidilkom illi ser nagħti ser nwassal dak li jettu l membri tal-Kunsill. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi tassew, Signora Ministru, mela nikonkludu dan.